Good afternoon, colleagues, and welcome to this hearing on the proposed rule. Nafsenar tajf, senjuri, nilqakom għal din il-sessjoni tagħna fuq il-regoli proposti dwar rispett tal-ħajja privata protezzjoni tad-data personali fil-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni Ewropea. Nilqakom hawnhekk fosthom anke l-missidna tagħna. Dan huwa file importanti u interessanti xogħol importanti għal kumitat tal-Libe. Għaw il-rapporter maħna, jessur uh, Loisten u li nixtieq nirringrazzjakom anke flimkien ma' Shadow Reporters għax xogħol kollu li għamiltu fuq dan il-file fil smiħ tal-lum għanna l ta' kellima interessanti u koll illi ser jiprovdu l-kontest għal dan il-fajl U fil-diskussjoni ser naqdu ktar membri maħna u koll. Sen nitkellem għal ftit minuti sabiex niprovdi l-kontest tal-lum, nintroduċi wkoll il-panel ta' tliet kellima, mbagħad ikollna sessjoni mistassija u tweġiba fuq din l-ewwel sessjoni. Se nkunu qed nittrattaw fl-ewwel sessjoni l-aspetti istituzzjonali. X'qed ngħid ukoll li hawnhekk għandna um, web streaming tal-seduta u għalek kolla ser ikun anka irrekordjat. Kanna l-proposta tal komissjoni prezentata f'jannar tal-2017 għal regolament li rispetta l-ħajja privata u l-protezzjoni tad data personali fil-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni Ewropea, l-e-Privacy Regulation. Dan biex uh, jħu post il-regolament tal-2012 u lan u li tiżgura li kuna protezzjoni tal-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni jesser tuħu post il-regolament 95 u anka timxi mal-dritt fundamentali tal-rispett skont anka eh, ta' dritt skont eh, il-karta. Karta Charter 7. Fl-2002 kien hemm servizzi ġodda tal-komunikazzjoni interpersonali li koeżistu b'mod parallel ma' servizzi ta' komunikazzjoni tradizzjonali u produċu impatt simili fuq il-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali tal-individwi. Dan is-servizzi ġodda ma ġewx introdotti fl-ambitu tal-protezzjoni tal-ħajja privata u l-proċessar ta' data stabiliti fid-direttiva 2002-58 u dan il-riżultat daqsam naqas ta' protezzjoni. Il-proposta testendi l-ambitu tagħha biex tkopri forum ġodda ta' komunikazzjoni elettronika u tiżgura l-istess livell ta' protezzjoni lill-individwi. Tam il rifless ukoll tal-kazistika reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja. tal orti tal ġustizja tal qorti tal ġustizzja Il-ħsieb huwa li jkun hemm il-protezzjoni tal-istess livell tal-individwu u tieħu konsiderazzjoni l-esperjenza miġbura f'dawn l-aħħar snin anke fir-rigward il-cookies u għodod oħra li jippermettu t-traċċar tal-individwi li jkollhom konsegwenzi gravi fuq il-ħajja privata l-konfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet. Il-livell ta' protezzjoni mandux jonqos speċjalment meta qabel ma' dak li komplementa r-regolament ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data. Il-proposta għandha żied il-fiduċja u s-sigurtà tas-servizzi diġitali li kontribwixxu għal ksib tal-objettivi anke tal-istrateġija tas-suq uniku diġitali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fornituri tas-servizzi qed nindirizzaw l-akademiċi l-utenti, jiġifieri għandna eh, mira li hija stamp rappreżentattiva wiesa' u għabbażi wkoll ta' rapport tas-Sinjura Loristin. Mela b'din il tradizjoni pjuttost diretta, nittama illi l-kallima tagħna jkunu jistgħu anke jagħtu analiżi iktar dettaljata, iktar ikkulurita. Wara l-intervent tal-kellima se ikun sessjoni ta' mistaqsija u tweġiba u għalhekk uruna ftit indikaw li kollega tiegħi jekk intom tixtiequ tintervjenu waqt li jkunu għaddejn mill-preżentazzjonijiet għall-ewwel sessjoni ser nisimgħu minn tal-Kummissjoni l-ewwel nett se jkun hemm prezentazzjoni mis-Sinjura Despina Spanu, direttur ta' Digi Connect, grazzi ħafna li qed hawnhekk magħna, ngħidilek il-kelma għal 10 minuti. Grazzi ħafna, Sur President Sur Morajes, Naħseb illi hawnhekk għandek riżultat verament tajjeb rigward l-attendenza li xnaf li qegħdin fil-ġimgħa fejn forsi jibdew l-ibtajjel u għalhekk eh, kontenta ħafna li qed nara anke b'ċertu gburija li hawn din l-attendenza u din juru wkoll eh, l-importanza ta' dan il-portafoll jiena ħadd dan ir-rwol ftit ta' xor illu fej qabel kont involuta fil-settur tal-konsumaturi u nista' ngħidilkom il-portafoll tal-konsumatur jurina kamp ta' applikazzjoni wiesa minn tiegħu li ittieħdet minn tal-protezzjoni tad-data u naħseb iktar ma navvanzaw iktar nirrealizzaw li l-konsumaturi mhumiex biss interessati fil-prezz jew fl-għażla ma wkoll anke fil-ħajja moderna diġitali. Xtaqt uh, nisbet attenzjoni għal svilup li seħ il-ġemma li għaddit waqt il-G20 il ministri qablu fuq dekorazzjoni l-ekonomija digitali fejn tieħu konsiderazzjoni anke kustenijiet marbuta mal-protezzjoni tal-konsumatur fejn kien hemm anke tal-konsumatur xar ilu u fejn il-privatezza tad-data tat importanza ħafna u għamet il-kosċenza li dan irdu nħdu konsiderazzjoni meta netkellmu fuq digitalizzazzjoni. U fej konna anka permezz tal-Komissjoni għanna mhux biss regoli ma regoli moderni u dan qed nippruvaw nagħmluh bil-proposti tagħna u llum fil-ħin li għandi nixtieq nispjega daqsxejn il-ħsieb wara l-proposta għalfej aħna proponejna xi ħaġa relatata mal-privatezza elettronika u x'inhu mal-miri ta' din il-proposta sabiex ikonna diskussjoni anke permezz dan il-panel daqstant interessanti. L-ewwel raġuni ovvja għalfej aħna għamilna din il-proposta li hija l-privatezza irridu narraw illi l-komunikazzjoni kollha tinżamm privatezza anke fid-dinja elettronika ħsieb illi Eh, forsi eh, dak li applika lek diġa fil-dinja eh, tal-kidba jisaħ ukoll anka fil-dinja elettronika. Ir-raġuni l-oħra kienet ukoll li mhux niprotegġu biss il-persuni imma wkoll koli entitajiet legali dinja importanti fl-Ewropa u għad differenza tal-regolament eh, tal-protezzjoni tad-data fejn indirizzaw il-persuna, għawnek għan inkludu kol l-entitajiet eh, legali, per eżempju, bej kumpanija, kumpanija u negozju u negozju. U raġuna fundamentali oħra u li dan jippermetti eh, l-espressjoni, libertà tal-espressjoni kif ukoll li kunem hemm Ehm, dan l-influss fil-komunikazzjoni. Hemm rabta diretta mal-regolament tal-protezzjoni tad-data dan kien meħtieġ fil-modernizzazzjoni taż-żewġ oqsma sabiex anka eh, inġeddu il-miri imma l-kamp ta' applikazzjoni huwa differenti meta qabel ma' dak tal-regolament fuq il-protezzjoni tad-data li hemm referenza għall-artiklu 8 tal-karta ehm, tritiet eh, fundamentali. Nitkellmu fuq l-interpretazzjoni ta' dan id-dritt u għalhekk indirizz li artiklu 7 il-kamp ta' applikazzjoni għalhekk huwa differenti fi aħna rridu nestendu l-protezzjoni tad-data mhux biss fuq il-livell personali jew non personali imma anka fuq livell individwali u dak tan-negozju. X'inhuma l-mejli tal-, -negozju proposta l net li konna protezzjoni tal livello oli sabiex naġġornaw ir-regoli ta' privatezza fejt l anka il-konfidenzjalità fil-mezzi elettroniċi ta' komunikazzjoni s surm Moraes għal illi jiddu nħdu konsiderazzjoni wkoll l-iżvilupp teknoloġiku u aħna qed nippruvaw nikkonsidraw ukoll is-servizzi l-ġodda li l-konsumaturi u ċittadini qegħdin jużaw u għalhekk huwa importanti li ir-regoli ta' konsens li japplikaw fil-komunikazzjoni tad-data japplikaw ukoll għal partijiet terzi għall-utenti tal-servizz servizzi tal-, -mobiles, tal Eh, computers, etc. u anka fuq il-ħazna tal-informazzjoni per eżempju anka permezz tal-cookies. Din hija l-ewwel mira u tirrifletti wkoll xogħol li diġà seħ f'dan il-qasam fil-gwar tal-cookies, per eżempju, anka artiklu 29 il-komitat li jaħdem fuq dan ħadem anka sa l 2015 fej eh, indirizza l-situazzjoni ta' 416.000 eh, kuki li kienu diġa prezenti fuq siti elettroniċi u anka li dawn irridu jtejbu l-mod kif huma jipprovdu l-informazzjoni li kien hemm anka konsens validu, ġifieri kien hemm evalwazzjoni ta' kif dan il-konsens qiegħed isir. Ġifieri il-konsumatur ikun jaf għax qiegħed jagħti konsens u bliema mod. Bekk irridu ntejbu il sitwazzjoni għanna qed żawċ żewġ rimedji li għanet li jkun hemm l-obbligu minnaħat tal-browsers tal-internet sabiex jipprevenu partijiet terzi milli jażnu jew eh, jipproċessaw informazzjoni għabbaġi tal- eh, ta' li kun intuża u anka illi jkun hemm installazzjoni fej tippermetti l-alternattiva fir rigward tal-offerti uh, li jkun qed isiru. Tieni mira il-ħolqien ta' situazzjoni gwali għal kulħadd kien importanti ħafna illi l-atturi kollha li joffru ir-regolamenti eh, li joffru s-servizzi ikunu soġġetti għall istess regolamenti f'dan is-suq li ikun hemm ċertezza legali anke għal modelli ġodda li jistgħu jitfaċċaw it-teknoloġija hija involuta hawnhekk hemm persuni li ma jużawx il-komunikazzjoni tradizzjonali imma jużaw il mezzi iktar moderni permezz tal-internet, hemm min juża l-internet għal dan biss, għal din it-tip ta' komunikazzjoni u dawn il-fornituri faċilment nistaw nqablu ma dawk ta' telekomunikazzjoni ma mhumiex marbutin bl-istess regoli u għalhekk ridna rimedju. It-tielet tan u li naċċertaw konsistenza mal-regolament tal-protezzjoni tad-data li ġiet adottata reġentament u anke l-regolament fir-rigward tal-kodiċ ta' elettronika li għadha dejja bin-negozjati u dan kien ħsieb fir-rigward ta' kopertura per problema li rridu niftakru dwar li huwa għal forzar ġifiri, il-mod kif rridu ninfurzaw dawn ir-regoli ta' privatezza. Jekk hux ħajsiru minħatt l awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data li ikollom l-informazzjoni, ikollom l-approċċ adattat fl-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli. Allora l-lum qegħdin Aħna diġà kellna żewġ diskussjonijiet fuq livell tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsil u qed nittamaw li nisfittxaw bl-ewwel qari tal-proposta anka taħt il-Presidenza Maltija. u mbagħad nittamaw li nafsu anka il-gasu taħt il-Presidenza Estonjana anka bażi ta' xogħol li qed isir minn tal-Parlament Ewropew hekk importanti ħafna li qed nidentifikaw illi ma temi rridu nitkomplu niddiskutu nittama il-laqa tal-lum twassal għal eżitu interessanti, tipprovdi dijat ġodda l-ġimma li għaddit kena adozzjoni ta' opinjoni minnaħa tal-grupp ta' ħedma ta' artiklu 29 li eh, tilqa din il-proposta t-identifika ċertu ġjufijiet u koll fejn nistaw naraw li per l level ta' protezzjoni mhux bizzejiet u dan huwa importanti li nkunu konxitri u naħseb li wara l-btajjel l-autorità supervizorja tal-protezzjoni tad-data wkoll ser tkun qed wassal xaġa ħaġa fuq dawn il-linji. Din hija kwistjoni importanti ħafna għas-swieq għall-awtoritajiet u naħseb anke ċittadini Huwa importanti li jkollna adozzjoni eh, li hija viċin ukoll tal-implementazzjoni tal-regolament tad-data protection li huwa Mejju 2018. U jfisser li qed inħalli 50 sekonda ekstra għal kellim ta' wara wkoll tgħid il-kellima. Grazzi ħafna, Sinjura uh, Despina. Mela, naħseb uh, uh, l-opinjoni tal autorita supervizorja ser ta' salfmeja, però għanna il- Kontrollur Ewropew Protezzjoni tad Data Sur Giovanni Buttarelli li qiegħed ma nagħlhom u wkoll l-intervent tiegħu. Grazzi ħafna sur President, dwar nafsenari tajjeb. Forsi l-opinjoni ta' qabbel l-opinjoni. U nirixtieq nirringrazzjak tal-istedina mnaħatakom xtaqt nibda Baneddotu għaliex inħoss li għandi rabta xej personali ma' dan is-suġġett tal-privatezza kienet snin u snin illu fej jiena pala għvern tal-Gvern Taljan waqt il-negozjati tal-protezzjoni tal-privatezza pala parti mir-regolamenti għal eh, settur ta' telekomunikazzjoni direttiva 97-96 fej l ħsieb kien li dan japplika bl-istess mod fuq livell orizzontali u 20 sena wara qed nesqu lej kapitlu ġdid. Regolament illi eh, jirrifletti eh, din l-istess kwistjoni mill-lenti ta' konsistenza, ta' koerenza, ta' protezzjoni għolja u li anka nkunu selettivi li nkunu neutrali teknoloġikament u li nkunu tinħarsu l-futur. U għalla kiena kontent ħafna l-lum nista' naqsam ma'kom l esperienza tiegħek kif ukoll ċertu ħsib dwar il-proposta. Dan il-regolament għal proprjetà regolament il-qafas tal-Unjoni Ewropea anka l-protezzjoni tad-data ma jkunx komplet. Il-regolament tal protezzjoni tad-data għazgur u wieħed mill-ikbar kisbiet ta' din il-leġiżlazzjoni, però għajdu nagħmlu iktar sabiex nipproteġu id-dritt tal- uh, ħajja privata skont artiklu 7 tal-Charter. U dan anka ħarġ minn żewġ il-konfidenzjalità fil-komunikazzjoni huwa element essenzjali. U għalhekk bħal grupp ta' ħidma eh, bħal mam il-grupp ta' ħidma ta' artiklu 29 fl-opinjoni tiegħu laqa il-proposta tal-Kummissjoni li għandha dawn istess miri fil-fatt. Jina nappoġġa wkoll l-għażla ta' strument legali illi ma jkun biss applikabbli mod dirett imma wkoll jikkontribwixxi għal livell ora ta' armonizzazzjoni u konsistenza. Finalment nilqaw ukoll din l-ambizzjoni tal-proposta illi tipprovdi għal protezzjoni ola u ola fil-rigward tal-kontenut u l-meta data dan huwa għet mill-għanijiet illi nappoġġaw biss jiġifieri li l-konfidenzjalità l-obbligi ta' konfidenzjalità jkunu applikabbli għal uh, firxa ta' servizzi illi huma disponibbli u li riflettu anka l-progress teknoloġiċi u teknoloġiċi u anka l-mod kif nużaw servizzi l-apps u l-mezzi konnessi meta per esempio ma' sentejn ilu. Permezz ta' elementi oħra palma anka l-grupp ta' ħedma ġemel li għaddiet, nikkonsidraw ukoll il-proposta li natu poter ta' infurzar li l-autoritajiet anka permezz tal-mekanizmu ta' eh, konsistenza fiħdan il-bord għal protezzjoni tad data illi jista' jikkontribwixxi għall infurzar tal-regoli tal-privatezza anke permezz tar-regolament il-ġdid fiħda l-Unjoni Ewropea. Palma għal il-grupp ta' ħidma 29 il-ġimgħa li għaddiet ċertu tħassib jekk il-proposta hekk kif tistax verament twassal il-weda tagħha li taċċerta livellu li ta' ehm, ehm, protezzjoni fil-komunikazzjoni elettronika għalfejn ngħidu hekk l-ewwel il-komplessità tal-regoli proposti hija ta' sfida għandak il-kontest ta' metadata, il-content data u kollox huwa intitolat għal livell differenti ta' konfidenzjalità u ta' eċċezzjonijiet u din il-situazzjoni komplessa tista' twassal ukoll għal ċertu vojt fil-gwart tal-protezzjoni. u ukoll li ħafna mid-definizzjonijiet illi dawn il-proposti eh, inserħu fuqhom Se ikunu negozjati u deċiżi f'kuntest differenti fil-kuntest tal-kodiċi Ewropew elettroniku li huwa differenti, għafas legali differenti. Il-definizjonijiet li duru mal-kompetizzjoni u mas-suq ma jilqawx għal uh, ħtiġijiet kif prezentati fil-kontest ta' drittijiet fundamentali, għalhekk aħna nixtiequ li wara lejt nippubblikaw proposti fejn nimxu favur il-tibdil illi jihun konsiderazzjoni l-kamp ta' applikazzjoni u l-objettivi l mili jiedu nħarsu wkoll mod partikolari li il kwistjoni ta' proċessar ulterjuri minnaħat tal-kontrollaturi li mhumiex neċessarjament il-fornituri ta' servizz li huma li huma koperti f'din il-direttiva. Eh, ma jagħmel sens li pereżempju d-data tkun tista' tgħaddi b'mod eh, awtomatiku lil partijiet terzi u għalhekk rridu naħdu konsiderazzjoni il-kuntest u sensibilità involuti u mhux biss minn huwa kontrollur. Aħna mosser nilħqu l-ambizzjoni li jkollna din il-protezzjoni ta' dawn il-kanali ta' komunikazzjoni mingħajr rekwiżiti għolja ta' privatezza permessa d-dizin u anka by default illi tilkunu parti wkoll mill-proċess ħafna minn dawn il- tħassib tagħna huma preżenti wkoll fil-grupp ta' ħidma artiklu 29 wieħed 2017 eh, li ġew adottati riċentement u jiena kontribwixxejt Fl-opinjoni tagħna aħna ser niprovdu wkoll suġġerimenti koerenti sabiex nsolvu l-kwistjonijiet l-iktar pressanti f'sinerġija wkoll mal-grupp ta' ħidma u dan nagħmluh billi nifukaw fuq oqsma illi eh, jippreżentaw tħassib serji oqsma oħra li jippreżentaw ċertu kontesti li għandhom konsiderazzjoni kif ukoll xi dettalji li għandhom bżonn iktar kjarifika. Aħna b'mod speċifiku nimmiraw sabiex nofru opportunità addizzjonali sabiex eh, nindirizzaw per eżempju situazzjoni tal-cookie walls li tapplika għal privatezza tal-elettronika u tal-metadata u anka l-estrizzjoni tal- eh, id-drittijiet u l-kap ta' applikazzjoni li morru li li nanka minn forzar tal-liġi. L-ħsib huwa illi kunem komplementazzjoni tax-xogħol mal-GDPR. Dan ifisser li forsi hemm ftit lok għall-aġġustament li jkun hemm konsistenza sħiħa li jkunu selettivi b'mod estrem li fi prinċipju nkunu qed niprovdu l-appoġġ sabiex nżidu il-livell tas servizz u mhux li nitilfu dak illi diġà kien ġi negozjata favorieha anka sa' erba snin li ma dan il-Parlament. Sabiex il-qafas legali kon jista' jiġi applikat għal korpi l l sezzjonijiet kollha. U li naraw l-eżitu ta' dan l-eżerċizzju u importanti sabiex anke jkun parti minn dan il-qafas. Ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nittamaw illi nkunu nistaw nkontribwixxu għal dan id-diskussjoni. Ma tajtkom xi 15 sekonda lura ma naqas biċċajt fil-ħin. Grazzi, Giovanni. Għalfej kħanta tisemmi l-ħin, jina għandi reputazzjoni da' sekk ħażina fuq il-ħin ma kemm nżemmu jaw. Imma insomma, grazzi għal eh, prezentazzjonijiet tagħkom. Naddu issa għal eh, Sir Borgesius sabiex ikkellimna dwar il-rapport tiegħu u r-riċerka tiegħu. Huwa huwa mill-Istitut Tornfors University ta' Amsterdam u għandu diversi interessi fil-qasam. Is-Sur Borghese jisik jaġbok u merba maħna hawnhekk għal din is-sessjoni ta' smiħ. Grazie President. Iva, kelli l-onur li nikteb dan il-studio fuq li privacy li għonet hija proposta ambizjuża billi għandi piraxa minuti biss ħalli tkellem fil-qosor fuq erba mill-punti l-ewwel slide mill-bidunet jekk Wi-Fi tracking artiklu 8 default setting ta' browsers, artiklu 10, checking goals u uh, konfidenzjalità fil-komunikazzjoni. Li miss, l-ewel, Wi-Fi tracking tista tinterpreta artiklu 8 prezenti pal artiklu li għajda li ġej. L-segwi nisma ta jimxu fit-triq permezz ta' tracking tal-Wi-Fi u l-Bluetooth u s sinjal huwa permess l konsens kemm il-kumpanija poġġi posteru tajt jek qed timxi f'din il-belt, se nimxu warajk minn sekonda sa sekonda m'hemmx opt-out. Għadan stant, eh, persuna tista tiġi messija u tajlek eh, titfil wifi taħħa, bluetooth taħħa, ma rġu dan pero għacċettabli. Għana napoġġaw regola fuq zewġ partijiet, tracking ta' Wi-Fi Bluetooth tiġi permess wara konsens motim il-persuna konċernata jew it-tin alternattiva jekk festival jew f'belt ma' ħafna nies testa' tikkalkula l-folla ma' mbagħad taqqat il-data u tara fejn għandek uh, ħafna informazzjoni jew li għal-kumpanija ma tkunx tista' issegwi individwi. Artiklu il-grupp tajt ma' artiklu 29 jagħti suġġerimenti oħra l-ħar ħarsim dal-qasam. Sajli miss Kustjoni pjuttost ċara u faċli. Artiklu 10, proposta prezenti, il-qosor tajt li browsers għandhom jagħtu lin nies għażla fuq tracking cookies verżjoni aktar bikrija tajt u nasib dinja sistema illi jahjar illi browser għandu jkollu default settings favur aktar privatezza. Suġġeriment interessanti ta' mill-grupp ta' ħidma artiklu 29 id ġimgħa li għadda għal ideat iktar neutrali teknoloġikament fejn ir-regolament e-privacy jitlob li kumpaniji ta' tracking ikunu konformi ma' tracking standard jew simili. Għax dan jagħti l-għażla lin-nies li tajt le għal tracking independentement u xed nagħmlu fuq cookies, flash cookies, eċetera, eċetera. Però fil-qosor browsers għandhom ikollhom settings illi jkunu faċli eh, jagħmlu ħajja faċli għall-utent tracking walls jew cookie walls. Hawnhekk għan eżempju ta' sit elettroniku landis, stazzjon ta' televiżjoni fil-fatt. Meta tasal fis-sit elettroniku tiġi gdil pop-up illi e tgħidlek ikklikkja fuq il-buttun oranġo jekk taqbel li aħna numru ta' networks ta' pubbliċizzaru kumpaniji ta' trekking u anka kumpaniji ta' trekking li ma sarx nsemmuhom għafsu iva jekk tiklikja le ma tkunx sedit fil elektroniku. elettroniku. stan dan iwaqqaċċajt il-idea ta' konsens u għallura x'namlu f'dal każ. Semmej żewġ possibiltajiet. L-ewwel tista' tipprojbixxi dat tip ta' tracking walls, din tkun iktar ħaġa faċli. U hija regoli sempliċi u ċara. Tista' tieħu approċċ eh, kemm xejn aktar kawt u tiddefinixxi ċertu ċirkostanzi illi fihom tracking walls ma jiġux permessi. Paragonabli kemm xejn ma listi griżi jew sewda fil-liġi għal konsumatur, per eżempju sit elettroniċi statali ma namx ikollhom tracking web għal dawn. Lanqas dawk ta' starijiet fej networks ta' reklamar jistaw jitluq data sensittiva. Sit elettroniċi pożizzjoni ta' monopoli jew kważi skont il-liġi ta' kompetizzjoni m'għandhomx jużaw trekking walls anqas għaliex in-nies tal-każ ma jkollhomx għażla. Dan jagħmel anqas ċara l tal-ewwel għażla puntu ta' proibizzjoni ġenerali. Il-kwit punt jmiss, il l aħħar punt għal prezentazzjoni ta' fil-komunikazzjoni artikli 5 fil-qosor ħafna jgħidu illi hemm proibizzjoni fuq sorveljanza ta' komunikazzjoni għal daqstant mandek x'tanalizza jew tagħmel tapping ta' emails jew telefonati, però m'eċċezzjoni f'każ ta' sigurtà tan-netwerk jew sakemm ma jagħtix il kunsens tiegħu l-utent. U din hija naqwa sistema se biex nirregolaw dan kollu aħna nitkellmu kontra tip ta' bażi ta' interess leġittimu sistema tista' titjib. Għana naħsbu illi l-utenti kollha għandhom jagħtu l-konsens għal tapping jew analiżi ta' komunikazzjonijiet m'għandux ikun il-każ illi jekk jiena nibgħat email il xi ħadd illi l-provider tija jgħat informazzjoni għal pubbliċità mmirata m'hemmx mod kif jiena nagħti l-konsens tiegħi jgħat l-utenti kollha għandhom jgħatu l-konsens meta niġu għal interferenzi ħagġa pittost ovvja u hemm eċċezzjonijiet però li jkun hemm bżonn pal pereżempju sigurtà tan-network spam filtering jista' jkun hemm li hemm bidliet li huma bżonn jużi fil-lista ta' eċċezzjonijiet imma aħna kontra interessi leġittimi eh, li jkunu miftuħa Alternativa nistgħu nesploraw per jekk pereżempju permezz tal-atti delegati jew sistema tal-ikast tinħoloq possibilità sabiex nżigu eċċezzjonijiet. Immaġinek f'ħames snin kulħadd jirrealizza e di teknoloġija l-ġdida waslet hemm tip ġdid ta' analiżi li hemm bżonn u dan mhux konformi mal-eċċezzjonijiet. Jekk hemm possibilità permezz regolament ta' rikast jew għad-delegat illi nżidu eċċezzjoni, tista' solvi l-problema illi kollok toqgħod taħseb jekk kollok il-problema għadix ma ħsebniex f'eċċezzjonijiet kollha, eh, mallura jkun hemm problema issa. Komment kontroversjali se nissa issa hija deċiżjoni lija li jiknajdu li il-providers sa fuq net dawk iktar importanti għandhom jħarsu il-konfidenzjalità tal komunikazzjoni. Iva, ovvja, però tista' taħseb fuq argumenti sabiex tirregola Ma ta' set il-fornituri li x'dawn il-fornituri ta' servizz ta' internet jistgħu jaraw Dak kollu li qed tagħmel jistgħu lil lilin mill-WhatsApp, Skype jew il-Gmail. Li tagħmel encrypted ma jistgħu xerawh, però l-Parlament forsi jista' jikkonsidra mill-regoli għal fornituri aktar stretti, forsi anka bil-konsens fornituri mandomx jagħmlu spezzjoni għal marketing immirat bħal numru ta' kumpaniji fil renjonit li provaw jagħmlu puntu dan xejn 15 sena ilu. Komment li forsi kol jistaj jinstema' ovvju. Uwa essenzjali li kollok regoli separati ta' i privacy anka jekk għandna sistema ta' diġà. You can you feel free to clap, it's fine. Iva tista' ċabċu għaliex fej għaliex le. fil-sezzjoni ta' smiħiħor waqqaft iċ-ċabċib imma raġunijiet validi, pero għawek stajtu. Grazzi għal kontribuzzjoni tijak, għanna ħafna ħin għal mistoqsijiet, pero zommu ma xi żewġ minuti sabiex ikonna tweġibit tajbin. Nibdew bir-rapporter u shadows. Jekk tistaw zommu ma żewġ minuti, nkunu nistaw nieħdu tweġibiet ta' sustanza. Grazzi, l-għonet nishtiq ringrazzja l-mistednin kollha l-lum għalix minnar l kontribuzzjoni ta'kom ikun diffiċli ħafna li jkun riżultat tajjeb. Taqt ringrazzja wkoll il-Kommissjoni tal-li ġa kooperazzjoni attiva u għal proposta tajba li xija proposta li tispirana naħdmu sabiex nagħmlu l-affarijiet aħjar. L-għanet nishti nistaqsir il-Kommissjoni. Skont l-arfin informali li għanna minn sorsi differenti, jider li hemm verżjoni aktar riġida tajmed diġa l-possibilità li konna privatezza automatika man kammel browser settings, pero xkienet il raġuni il-għala mannix dissoluzzjoni pozittiva anka jekk radikali. Imbagħad il-mistoqsija tiegħi hija wkoll l-università mistoqsija sempliċi. Jista' jkollna aktar data mill-istudju tagħkom. Nistgħu nieħdu stampa ċara tal-istudju kollu għaliex tajjeb li jkollna dan, grazzi. Grazzi. Nżommu ma' Shadow Reporters l ewwel kellim, grazzi ħafna għal dis-sessjoni ta' smiħ u grazzi li l-mistednin kollha li x'naħseb li kienet prezentazzjoni eċċellenti u kien bidu tajjeb għal dibattitu hekk importanti fuq regolamentazzjoni fuq i-privacy għandna bżonn regolament bħal dan u għacċar li għandu jkun konsistenti mal-GDPR, ma dana kollu Giovanni Buttarelli għal li għacċar li għanna bżon xie rabtiet mal-komunikazzjoni għal-kodiċi elettroniku tal-Unjoni, ma ma nafux tibta ta' definizzjoni ridu Din il-mistoqsija flima definizjoni nistaw nikkonsidra u eventualment niddiskutu tibdi ta' definizzjoni ta' komunikazzjoni elettronika. Et-tieni punt huwa marbut mal-prezentazzjoni ta' Frederick nazza naħseb illi huwa utli li nippruvaw sam mill-bidunet illi nfasslu xi tip ta' sitwazzjoni bilanċata meta nkunu qed inħarsu li l-ġejjini u li nkunu nafu li ma' possibiltajiet se jkollna. U dal-proposta ta' delegat tifoka fuq eċċezzjonijiet. U naħseb li dan isolvi l-problemi, kun iktar faċli tiddiskuti b'mod ġenerali dan il- regolament meta ikonna din l-opportunità. Minna ħal-oħra, smajt il-kommenti ta'kom fu punt 8 artiklu 2 fuq uh, Wi-Fi walls u tracking u naħseb li huwa importanti wkoll dan għal konsiderazzjoni fil-ġejjieni. L-aħħar punt huwa punt marbut ma' parti terzi u konsiderazzjoni ta' tip ta' konsegwenzi mhux mistennija. U manklużi fil-regolament, per eżempju, għal-gazzetti imqasma minn networks mod elettroniku. Għaliex probabbilment l-aċċessibilità ta' dawn il-publikaturi żgħar għal reklamar se jkun limitat jekk ikun limitat il-negozju. Il-modell ta' negozju di bidel u aħna bħala konsumaturi għanna nkunu formati li mżon nħalsu għal xi ħaġa li bħalissa hija b'xej. U li bħalissa qed tiġi mħalsa mill-reklamar. Kif se nsavu problema? Is-sur Dolz jenni xedu rapporter mill-ICI. Grazzi, President u wkoll il-panelist kollha di eh, xi mistoqsijiet l-ewwel qed għalfejn daqshekk malajr. Għalfejn l-iskadenzju ma tantx qosra ma tanqas nafu x'inhu l-impatt ta' GDPR fuq il-negozju. Il-negozji ġaqat jippenekjaw sabiex jaraw kif se jiżguraw li huma konformi mal-GDPR. It-tieni mistoqsija tiegħi hi x'inhi l-problema, partikolarment tal X'et X'qed solvu? L-Ewropej qed jgħidu qed jiġu fuq komedu qed nippruvaw nużaw WhatsApp imma t-nibżaw mid-data. Mhux kwistjonita li memx nis jużaw servizzi. Ili ħadd ma jiġi jgħidli nixtieq nużaw WhatsApp imma nużax ħabba d-data u l-istess fuq il-cookies kemm hemm nies l lura u jaċċettaw il-cookies għaliex jiridu jużaw servizz u servizz iktar importanti mid-data. Sarit analizi fuq dan? U dan jħod tini punt l-internet jitratta l-aktar tħur fuq il-reklamar u cookies huma essenzjali għal dan. Jekk in-nies tagħmel opt-out dan ifisser li eh, konsumaturi kollhom jaħallsu għal servizzi li s'issa kienu fxej. il komissjoni għamlet xi tip ta' riċerka fuq kemm servizzi b'xej se jintilfu bizzultat ta' regolament. Raba mistoqsija tiegħi Kif ser tiddefinixxi servizz anċillari, per eżempju, għanna l-industrija tal-gaming li tagħmel wirja fuq għaw ġew dil-binja u Araba kolkom zon din industrija aktar importanti mill-mużika bħalissa anka l-MMO games huma importanti ħafna dawn se jkunu inklużi f'dan kollu se jkun l-impatt fuq l-industrija bħal dawn. Anka industrija oħrajn jkunu inklużi skont il-definizzjoni ta' servizz ċellulari xtajt. Jan Albrecht, il-Shadow Rapporter għal-Grupp tal-ħodor, grazzi. Xtaq nibda b'mistoqsija fejn nixtieq nieħu il-pożizzjoni tiegħek dwarha. Jekk tħares lejn l-qafas legali preżenti kif ukoll il-ħtiġiet li nirregolaw hawnhekk ta' drittijiet fundamentali, nejn fil-fatt fuq privatezza, data, konfidenzialità tal-komunikazzjoni. Inti taħseb illi nistaw naċċettaw inqas ħarsin għal komunikazzjoni ta' dejta fil-regolament tal-ġejjini meta mqabbel ma' direttiva preżenti fuq li privacy. Ġara darba twitbu din mistoqsija nixtieq inkun naf fejn intom taraw il-proposta il proposta iżom l-standards ta' direttiva dwar li privacy u fejn għatem xogħol xisir sabiex nżidu l-livell ta' ħarsin li għanna l-lum ta' direttiva ta' li privacy. Mod partikolari, mrabta ma' kejl ta' audienzi u anka ġbir ta' data offline, illi tista' ssir matul permessa ta' servizzi u tamir speċjali u kol mistoqsija oħra it-telet waħda f'dan ir-rigward meta nitkellmu dwar jew aħjar segwi komment li għadu kemm sar meta nitkellmu dwar servizzi b'xejn u l-modell ta' servizzi b'xejn illum mela allura llum Xi modelli kommerċali huma bbażati fuq il-ħlas l-enumerazzjoni minn data tracking u użu ta' data. Jekk din proposta l-ġdida qed tipperikola dan kollu. Dan jieħodni għal mistoqsija mela xi fisser fuq il-qafas legali preżenti u kif il-qafas legali preżenti jinteraġixxi mal-modell kummerċali ta' servizzi b'xejn ibbażati fuq id-data. Jiena xtaqt li tuni kemm xejn aktar dettal fuq dan u fejn kif kemm tażbu li din hija possibilità appuntu li tagħmel modell kummerċali ibbażat fuq il-ġbir ta' data matul il- tejta dwar komunikazzjoni. Grazie ħafna, Jan, ħanieħu uh, l-Brigita li jiexem naf li eh, hemm ħafna mistoqsijiet interessanti eh, u rridu nadu biżejjed ħin lil panelist biex wieġbu mela. L-ewwel net eh, tgħid is-sinjura Sipeleva ħama jena naħseb li rridu naraw naqra jew il-privatezza jew nkella l-akwista servizzi li Nkunu beħlas, jena personalment preferi privatezza, ma nixtieq saqsel li Sur u huwa metħlaba mal kif ġiet strutturata sajt ta' Europol, jena ftaħta fil-bidu ta' din sessjoni u taħt hemm indikazzjoni aħna għanna il-cookies. Taqbel mbagħad naħla oħra kien hemm le imma informani imma nixtieq iktar informazzjoni u jiena fażdin it-tieni buttun. It-tieni buttun u fil-fema tiegħi imma kienet eh, biżejjed l-informazzjoni provduta, allura eh, ħejt eh, dejn il-paġna ma ftit minuti wara ftaħt il-paġna u sorpriża kien hemm il-paġna ta' Europol mingħajr din l-indikazzjoni li qed niżaw il-cookies. Ġifieri l-mistoqsijiet hija din l-indikazzjoni le għatini iktar informazzjoni jekk eh, ġveri ġiċ interpretata bħala illi eventualment għallur inti taqbel u għallura ma taċċetta l-kuki bi għun kella leve jena minn naċċetta imma xorta wahda għallura eventualment ħattuni għacċess għas-sit jekk tiċċaraw li dan inkun eh, tassew grata tajja fus għada eh, tajba. Grazie għal mistoqsijiet eccellenti ta'kom kollegi. Jekk ti permettu li għandi l-kelmi d despina l-ewel. Mela, ġit minuti. Naħseb li fil-fat nistan wieġeb u ħana għatir mistoqsijiet f'daqqa li kienu mistoqsijiet sibi li soldat saqsajja kemx konsumaturi eh, li jieġu jieġu fuqna naħseb tistaw tisimaw eventualment eh, mill prezentazzjonijiet eventualmente eh, dwar iktar kuxjenza minnaħa tal-konsumaturi fuq fuq dak li qed jiġi offrut fuq eh, id-data li tagħhom li qed tiġi li tiġi esposta naħseb fl-aħħar mill-aħħar li qed nagħmlu huwa illi ninformawhom iktar u mbagħad jiddeċidu huma x'iridu jagħmlu għandna stħarriġ illi juri illi eh, figura sorprendenti 92% l-kollega tiegħi forsi jikkoreġejni konsumaturi 92 eh, ta' konsumaturi li huma mħasba dwar il-konfidenzjalità ta' data tagħhom. Ġifieri jużaw, in-nies jużaw il-mezzi Pero eh, konxie ħafna dwar xidri eh, mill-fat li huma jgħatu dejn id-dejta eh, u għalhekk aħna qed nimxu mal-karta tridijiet fundamentali ġifiri, meta dak li jkun jirċievi etra elettronika mhux ikollu l-istess salvagwardi mhux biss meta jirċievi bil-posta u dan wasalni u kol biex nirġa pal mistaqsija ta' senjura Lauristin, dak li xtaqna namlu aħna fil-proposta tagħna u għal nagħtu ċittadini għażla. Ma rridux ninsew illi eh, din it-taqliba sħiħ eh, fost oħrajn direttiva tal-protezzjoni ta' data eh, jorbtu ma' suq waħdini digitali u hemm punt importanti fl-istrateġija tas suq waħdini digitali illi jitlob li n-nies natu għażlet aħjar u li jkollhom kontroll dwar l azlet tagħhom u li jkunu jistgħu ikkonna modelli ta' negozju li jadattaw bizmin u li il-konsumatur ukoll jadattaw um, ikun jistgħu jadattaw ġviri naħseb eh, li eh, prezentament kif l-affarijiet sakemm eh, ma għażlux l-affarijiet u ma mistawx eh, jiproċedu eh, ġifiri naħseb li fl-axar mill-axar din eh, f'suq miftuħ, inti dejjem tista' tiddeċida bħala negozju li ma tofrix l-informazzjoni jekk xi ħadd ma ċettax il-cookies. Dan dak naħseb li jimxu fl-istess spirtu ta' dak illi għadna, bas issa fuq ir reklamare il-proposta tagħna ma toqqaf il-reklamar, ġviri eh, aħna maħniex et eh, nejdu koll laqas kif eh, x-modelli ta' negozju għandu jkun. Issa fuq dawn il-modelli ta' negozju li huma bbażati fuq id dejta ma' dawn it-tip ta' negozju diġa jeżistu kien hemm ukoll proposta oħra tal-Kummissjoni fuq id-drittijiet tal-konsumaturi rigward il-konformità u l-garanziji u ħassejna li rridu inkopru wkoll id-drittijiet tal konsumatur meta tingħata meta jenata aċċess għal ċertu kontenut online. Ġifieri, inti għandek modelli ta' negozju li huma bażati fuq data exchange, dan ma jfissirx però ma jridx ifisser għal kontrarju li inti ma m'għandux ikollok ħarsien tal-privatezza, Eh, reċentament jiena kont eh, fil-World Mobile Congress ehm, u eh, rajt sistema ta' interessanti fejn dawk li jiddeċidu li għatu d-data jiġu premjati ġifiri bekk kunem trasparenza fuq l ma data offrew u xirċivu in retorn. Ġifiri naħseb li Iva, dawn huma uħut mill-alternativi, eh, nista' semmi alternativi oħra, sinjura l-arrestin, nistgħu eh, naraw li eh, ikonna privatezza flimkien ma' dizin tal- tas-sistemi ta' negozju mela Sur eh, Buttarelli, eh, naħseb eh, li meta jena kont president ta' dak il-grupp li abbozza direttiva 96-66, l-idea kienet li nimxu minn servizzi analogi għal dawk digitali. U dawn kienu marbuta ma' servizzi ta' telekomunikazzjoni. Ftiġi xur wara kien hemm direttiva oħt u fiha bdejna naraw naqra jekk dak li għadha tajna jistax jiġi applikata l-internet u servizzi oħra. Networks, LAN, kif ukoll affarijiet oħra u bdejna dan l-eżerċizzju rajna naqra jekk għandix jekk hemmx lok illi nirrevedu direttiva. U allora bil mot il mot dejjem eh, ħriġna mis settur eh, telekoms eh, indirizzajna networks rajna li jrid ikonna konsistenza. L-artiklu, anzi l-grupp ta' ħidma artiklu 29, però kellu mill-ewwel problema li li beda jistaqsi li nifsu il-qafas legali jieħu konsiderazzjoni search engines u l-medja soċjali fenomeni ġodda li kienu qed jitfaċċaw dak iż-żmien, ġifieri eh, dan kwistjoni tal-liġi applikabbli eh, farid pal dawn dejjem umu. Issa naħseb li stal GDPR li jara naqra fejn u kif ħanħarsu eh, drittijiet fundamentali ġifieri li konna konsistenzi, konsistenza ma' regoli diġa ġazistenti fi settur tal-komunikazzjoni elettronika, jera li fl mill-axar eh, l-utenti huma familjar ma dawk id-definizzjonijiet, eh, jiexħaġa tajba, pero eh, jena nixxerejt li mux neċessarjament definizzjonijiet kollha huma konformi ma l-ħarsien tal- definizzjoniet kif huma sipolati bid dritti fundamentali. Ġifieri naħseb li forsi rridu nqisu l-affarijiet kaskas minn tweet li ġiet rilaxxata 20 minuta ilu eh, kien hemm konklużjoni eh, minn esperti distinti illi tmur kontra dak eh, illi għat il-konklużjoni, il-konklużjoni fil-fatt tiegħu kienet kienet opposta fuq din il-kwestjoni ta' li privacy meta mqabbel ma dak li għate. Nasib irridu nikkonsidraw il-25 ta' Mejju tal-2018 peress illi id-direttiva i privacy illi għanna hija kompletament inkonsistenti ma l-GDPR, nasib ma manniex eh, motiħor, aħna napoġġjaw it-tempistika ta' rapporteru nishtiq eh, illi tasew ikun hemm ċarezza mhux biss eh, minn raħabba li rridu nħarsu drittijiet fundamentali ma għala li għax il-partijiet kolla jridu jikkonsidraw biex eh, il-kontrolluri u dawk li huma responsabbli l forza eh, jagħmlu xogħolhom. Fuq eh, tħassib Sura Albrecht. Nasab li nistgħu nibnu fuq l-erba mm, l-erba punti li huma ta' tħassib partikolari li ġew inklużi fil-sommarju eżekuttiv tal-grupp ta' ħedma ta' artiklu 29 ġveri tracking ta' terminal equipment, partikolarment eh, meta wieħed jieġi għat Wi-Fi tracking, il-kondizjonijiet eh, tal-analizi ta' kontenutu ta' metadata, rridu eh, nikkonsidraw meta din hija permessa, u rridu nikkonsidraw ukoll il-konsens ta' kull utent ta' kull sender u fil-kussjoni ta' tracking il-grupp ta' ħidma artiklu 29 jgħid li għandu jkun hemm eh, proibizjoni esplicita waħda mill-alternativi li kollega identifika mbagħad il-privatezza raba punt. Jekk hemm eh, lok fejn irridu naraw li eh, għajkonna dizin tal-struttura ta' kif isiru l-affarijiet effettivi u għapropju il-privatezza fuq Europol Serjona Sippel. jiena eh, accountable eh, supervizjoni mill-ewwel ta' bejju. Eh, imma diġa qegħdin f'kuntatt ma' Europol. U nixtieq niżgurak li aħna ħankunu qed ninforzaw regoli eżistenti kif ukoll insaħħuhom bil-guidance tagħna u dan jgħod wkoll l-istituzzjonijiet Ewropej u jekk kisa eżatt imi kulħadd fosthom din l-istituzzjoni ġvir Parlament Ewropew, eżempji għal-eżempju testaw ta' tmorru uh, fuq il-websajt tagħna għadha ġdida fejn intom uh, tmor tistgħu tażlu uh, illi titolbu iktar informazzjoni ġifieri tażlu għal optaw out pero nixxenejt li servizzi relevanti ma nitrakjaw għam xerku kisu ma' importanti biex eh, jena taw ċertu servizzi, pero irrit nejtu kol eh, biex eh, pero dan jiddependi aħna ma publikajna kol reċentement gwida ninkoraġikum biex tatu għadaqatajn diġarġivejna u koll xi eh, idejat minn Europol, pero eh, eh, jew jew orientazzjonijiet, pero qabel l-ewwel ta' Mejju jiena fil-fatt għanissa mhux ħan ikkumment iktar fid-dettall naħseb li dan huwa settur fejn iktar ċarezza u rispett lejn l-utenti huma meħtieġa minn kulħadd. Grazzi. Grazzi Giovanni. Inti despina insejt t-tweġa pal wahda mill mistoqsijiet ta' Surja Albrecht eh, fil-qasir. Iva. Sur Albrecht eh, Għalfejn naraw l-iktar differenzi bejn eh, direttiva prezenti u eh, il-proposta. Nasib hemm tlieta viżibbli l-ewwel waħda li mhux qed nitkellmu iktar dwar direttiva ma kollu li eh, ġef maħa direttiva, xwara jkollna sistema waħda kullimkien, qed nitkellmu dwar regolamenti t-tieni ġifieri li ikonna il-kopertura tal-OTTs, xaħġa illi miex koperta bir regoli prezenti u fuq l-inforzar nesep ma rridux ninsew, qed nagħmlu differenza kbira, qed nagħmlu eh, referenza għal GDPR, ġifieri l-istess awtoritajiet ta' protezzjoni ta' data li x'preżentament eh, għandna sitwazzjonijiet fejn hemm erba' jew iktar awtoritajiet responsabbli għal infurzar u allura ehm, ma jkunx infurzar kif suppost illa li ħafna drabi jkollna eh, il-kompetenzi li jidħlu f'xulxina, għalhekk aħna qed nisħu fuq il-GPR li huwa fundamentali biex dejn proposta tkun suċċess apparti eh, l-sfumaturi kollha l-oħra li għadna Illi semmejt. Is-sur Borgesius, grazzi għal-mistaqsijiet ħanażel. Il-punt nistgħu nizaw ħafna servizzi mhux b'xejn, imma nistgħu nizaw ħafna servizzi online minajra eh, mod espliċitu manħal bi flus vera. Pero ma rridux ninsew eh, partikolarment għal għaliex ħan ikunu qed nisimgħu eh, dan l-argument ħafna drabi dan is-sena u nofs li ġejjin, ma rridux ninsew il-reklamar huwa possibbli mingħajr sorveljanza għal mit sena kella kena dan eh, fuq eh, il radi per eżempju bl-ebda sorveljenza u ħanismaw eh, ħafna ejva mill-nofsi disajnijiet meta nħor u l kukis kena sistema fejn inti tħallas għal-reklamar li però mhijiex neċessarja dejjem biex titrekja n-nies online u mbagħad jena minix qed ngħid li mistaqsal mistoqsija ħajres dawn l-argumenti, pero l-argumenti li staw jitres u emnies nies koll li jħossu li rrid jiġi indirizzat iktar li għaliex u iktar effettiv. Ma nafx, eh, biex nġbor kollox daqqa, ma nasaħ li eh, Proħar mill-axħar, għara kħed niterbu rekwizit għal-konsens, mux proibizjoni. Il-fat li kollok eh, trekking jew kalla sorveljanza, ma mux dejjem tgħidlek eh, wisqela li xeve trekking u LEDs ituk eh, hiel differenti. Fu il-kejl ma għal dawk il-ma fux il-proposta ma fuqx il-proposta ba' ma fux il-proposta blamment amment fil-fat il-proposta ta' ma' referenza għal ta' konsens għal cookies li torbu konsens bċertu eċezzjonijiet, per eżempju għal login, għal shopping cards. U eh, fil-prinċipju nasab li hija idea tajba, pero sfortunatament hemm eċezzjoni eh, għal web audience measuring eh, għal kieta l-udjenza Ehm, fuq l-internet. Nasib eh, għal-konsens eh, għandu jkun hemm eh, eċċezzjoni, ehm, pero jista' jkun hemm forsi teknoloġija li tkun iktar neutrali. fejn qed jingħati li dini dejta ma tistax tintuża għal eh, fejni oħra. ġifiri jena eh, naqbel bisħiħ li kunem privacy friendly jena li analytics eh, forsi forma iva, formazzjoni tal li tip eventualment tista' tiġi rfinata. Mbagħad sora l-breħt komment u mistaqsija ta' sew ta' sfida fuq il-ġbir ta' dejta il-game computers li jisimaw jom kelli film filmjaw is-salott tiegħek eh, Iva, ma hemm ċertu servizzi, per eżempju, eh, online shopping assistance, eh, fil-fatt dan mhux regolat, Iva, jena marqat ftit il-jieli minħabba da. Ma kienx School of Nationality and the Right to Pero eh, naħseb li eh, iva fl-axar mill-axar il-ħajja privata eh, ija fil fdarek ġifiri jame sens li meta nitkellmu dwar l-Internet of Things jew nkella aġġi oħra li jiffilmjaw jew kelli jisimaw jew għandhom xi aċċess għal dak li ġi f'darek, iva naħseb ta' min jirregolaw. Imbagħad fuq l-istudju iva aħna jiena qed naħdem lejlu nar fuq kif tistgħu taraw għandi għanda ħafna tikmix qed nagħmel l-almu kollu tiegħi biex kemm jista' jkun ipprova niffinalizza dan ir-rapport. Iva, naħseb illi kien kena il eċċellenti kieku kien iktar ħin sajna komplu pero il-ħin u dak li u grazzi ħafna l-ura l-Frederik Giovanni u Despina għal-kontributi għal-kontribuzzjonijiet ta'kom. Grazzi u koll kollegi għal mistoqsijiet eccellenti. Għandu issa għas-sessjoni li jmiss jekk joġobkom nixtieq eh, nitlobkom eh, tiġu fuq il-podium podium ħanitkellmu issa dwar konsistenza legali ma' strumenti legali oħra. kollegi tu din it-tani sezzjoni għanħarsu lejn iżewċanijiet u lenin ġifir konsistenza legali eh, ta' din proposta ma' strumenti legali u ukoll is-sitwazzjoni ndaqs bejn l-operaturi differenti ta' dawk eh, li qed ifornu servizzi fil-settur ta' komunikazzjoni elettronika, mħassab li ċetna nara ċerħirġa, però naħseb li daġejja ħatkollu ramana, għanna ħafna rappresentanti għal din it sezzjoni mill-industrija ta' telekomunikazzjonijiet, mill-akademja, mill-organizzazzjoni ta' governativi kif ukoll mis-settur ta' reklamar u pubblikazzjoni. Għanak erba kelliema fil-fatt jekk joġobkom ġal darba jkollna il-kelliema kollha ta' din is-sezzjoni nitlobkom nitlobkom biex iżommu mal-ħin ħalli bekk ikollna biżejjed ħin għal mistoqsijiet u t weġibiet l ewel kellim u għasur Antonio Munas Marcos u konsulent eh, eżekuttiv eh, eh, fuq il-Consumer Big Data minn Telefonika u għaha jatina għara ħajdina għal femijiet tal-industrija ta' telekomunikazzjonijiet. Għandu 7 minuti. Irwan nafsan narret tajjeb, so' prezident, għana membri onorevoli, grazzi tal-istudentuni għonek biex naqsam ma'kom xiftit eh, femmiet eh, l-operaturi telefoniċi dejjem kienu eh, impenjati biex ħarsu il profatezza kif ukoll id-data personali iktar mill-li minn networks, dan kien dejjem parti bil-servizzi li tajna fl-industrija tagħna partikolarment fl-attivitajiet li wettaqna. Aħna nipparteċipaw eh, fl-aqwa prassi ta' big data. Pal eżempju eh, ta' nazzjonali la konġunt flimkien ma' akademiċi u oħrajn biex nilħu wkoll eh, bilanċ mal-privatezza kif ukoll u biex naraw li jkun hemm żvilupp kif suppost eh, żvilupp ekonomiku tas soċjetajiet tagħna. Illi nsibu bilanċ tajjeb huwa importanti eh, nibdew mill-kumpanija ta' data sourcing, il-fornituri l-kbar ta' data, konsumaturi ta' data kif ukoll l-awtoritajiet ta' supervizjoni. Il-GDPR hija eh, proposta bħala eh, strument eh, maħsub għal ġejjieni u huwa maħsub biex jiżviluppa. Naħseb l-importanti li jkunna strument li banijiet differenti indirizza kustenijiet differenti u stennijiet differenti tal-utenti kif ukoll riski differenti tal-privatezza. L-accountability approċ bazat fuq ir-riskju, privacy by design, uh, l-istennijiet eh, kif ukoll eh, l-interessi leġittimi. Naseb eh, irridu neħdu dan kollha konsiderazzjoni, però fil-waqt n nofru servizz irridu nħarsu dritti tul da meta li fostom dawk tal-provatezza ta' data personali u għalhekk naseb li ir-regoli fuq il-provatezza elettronika irridu kolli jirrispettaw il-proċess ta' illi meta dejta u għandu jkun hemm set ta' regoli eh, li qed jiġu fasla eh, li jridu eh, jkunu konformi mal-GDPR fl-imkien ma' miżuri innovattivi. Irridu ngħidu wkoll li fid-dinja kif kif l-ġurnata kollox marbut ma' kollox irridu rridu nirregolaw, jissu suq rridu nqodu attenti, jiex jisir. Fuq eh, it punt situazzjoni ndaqsa l-kulħadd eh, fuq eh, li privacy u l-GDPR nasab li nistaw naslu biex nevita biex ċertu situazzjoni bħal dawk li prezentament jiġu evitati, per esempio metadata li tista' tintuża f'sitwazzjonijiet oħra, per eżempju, SIM card identifier um, u numru tal-mobile, eccetera, dawn din id-data għandha tiġi konsiderata bħala data għal għal fornituri uh, ta' servizzi uh, u bekk eventualment ikun hemm uh, l-operaturi li jkunu sottomessi għal GDPR. U naħseb illi eh, jista' jkun situazzjoni simili wkoll eh, f'ekosistemi eh, differently with different applicable regulation depending U rridu naraw ukoll il-valur miżjut fil-katina ta' fornitura. naħseb li regolamentazzjoni trid tkun eh, miftuħa, rridu naraw naqra bażijiet legali hemm eh, għan differenti eh, biftit jew xejn impatta fuq il-privatezza rrit jiġi konsiderat meta nqisu regoli privacy kif qal il-grupp ta' ħedma artiklu 29 fir-reviżjoni tal-Privacy Directive rridu nikkonsidraw ċirkostanzi oħra fejn il-konsens eh, jista' jkollu ma jintalabx xi protestar eh, jista' jkollu ftit jew xejn impatt eh, fuq l-utenti u l-ħarsien tal-sekretezza ta' informazzjoni u kollha ħajp profita tagħhom. F'dan ikun ta' jest naħseb illi rridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll l-premjar ta' miżuri ta' mitigazzjoni, per eżempju, pop-out u eh, tekniċi ta' eh, pseudonimizzazzjoni eh, u modi oħra kif aħna nistgħu ninnovaw il-big data, regoli soċjali, kif ukoll konni ehm, iktar ħarġin tal-privatezza u data personali. ir reżoluzzjoni preżenti fuq il-big data, fuq id fundamentali, propieta raf dawn il-kussanijiet premessa 17 eh, ta' regolament eh, titkellem dwar il-big data analytics eh, u fuq il-movimenti kollha li jistgħu jeżistu u li jistgħu jimberifikaw l-operaturi ta' servizzi pubbliċi kif ukoll is-settur pubbliku. Għandna definikazzjoni ta' metodi ta' anonimizzazzjoni naħseb eh, li jista' jkun hemm rwol kruċjali ta' dawn mm, ta' dawn il-mezzi anke f'każijiet ta' eh, situazzjoni umanitarja fejn eh, għandna każijiet ta' reklamar, business intelligence, saħħa jew nkella edukazzjoni, jekk nitkellmu wkoll dwar cyber security, eh, sigurta ġibernetika. unek nistaw, il-big data jistaw jelabu, jistaw jelabu l importanti, eh, il-fat li kuna proċessar tal-metadata tista tkun ukoll importanti eh, għal sistemi ta' informazzjoni kif ukoll servizzi marbuta ma' networks. Dan huwa marbut ma' direttiva NIS fejn għandek l-operaturi u l-fornituri ta' servizzi li jdu jkunu inkoraġuti biex ħarsu mekkanizmi marbuta man network il-proċessar ta' metadata l-istess prinċipju applika eh, mux bis eh, meta wieħed eh, jinkiteb għal ċertu servizzi ma wkoll għal ċertu mġibali ta' fetu partijiet terzi, LGDB għal diġà tkopri dan it-tip ta' proċessar analizi u studji xjentifiċi eh, li eh, ma jkollhom impatt eh, iridu nevalwaw mela li forse ma jkunux kompetittivi u rridu naraw kol ir-rabtiet li però naħseb li l-lista malu għataċazzjonijiet ċazzjonijiet rridu naraw biex tieħu konsiderazzjoni l-izviluppi. Artikli 6.4 tal-GDPR għandu jela per għan importanti fri regolatari privacy. Jeridu naħdu konserazzjoni eh, tekniċi ta' pseudonimizzazzjoni, eh, l-impatti li sta' jkunem fuq l-individwi, eh, kif wieħed jifhem kulturalment il-privacy u wkoll elementi oħra li għandhom jitqiesu biex bekk ikun hemm biex naraw jekk għandu xkun hemm proċessar eventwali. Fl-aħħar mela aħħar irridu naraw naqra eh, l-impatt li eh, ħajkollu dan kollu fuq il-privacy. And now we have Brian Griddow. Grazzi ħafna l-kellimni, miss. Għajtina l-informazzjoni fuq eh, l-aspet li mis jekk joġbok Zomman l lokat li l grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina, verament kontent li jgħat hawnhekk magħkom. Jina xtaqt najt li aħna għet mill-kumpaniji f'tafuq din-net fil-Europa. Aħna għedin l-għennet f'ħafna stat membri tal-Unjoni Ewropea bħal Franza, l-Italja, Spanja u ovvjament l-Svezja. Il-qalba ta' negozju tagħna huwa il-naħbarijiet tal-medja. Aħna għandna numru ta' sajts ġodda li hija waħda minnhom hija eh, partikolari hija rikonoxxuta ħafna. Dan tibdi din il-proposta tulqot dak li aħna nisaw nofru l-konsumaturi tagħna. U L-ħar mill-axħar dan huwa wkoll dwar id-demokrazija. L-proposta tista' fil-fatt tkollha impatt fuq il- eh, l-aċċess indipendenti pluralistiku fuq livell Ewropew. Sa ftit snin ilu, il-kompetituri ewlenin tagħna kienu kumpaniji oħra lokali tal-medja. Din is-sitwazzjoni issa nbidlet u qed nafaċċew ukoll kompetizzjoni kbira minnaħa tal-atturi globali. E huwa issa kruċjali li jkollna regoli fuqtom illi jistgħu jaċċertaw dan il-livell ugwali għal da sal kulħadd. L-industrija tagħna taf uh, bosta modelli ta' negozju differenti hemm il-paywalls, il-premium content u l-free content u anka il-reklamar. L-esperienza tagħna u anka l-sħariċ fost docenti juru il-konsumaturi tal-aħbarijiet online għandhom eh, ċertu adattament ta' accettazzjoni lejn il- ehm, lejn il-reklamar. Dan kollu juri l-eżistenza tal-press tal-medja ħilsa fl-Unjoni Ewropea li tkun aċċessibbli għal pubbliku tiddependi wkoll fuq il-kapaċità tagħna li aħna nwasslu il-reklamar mod effettiv. Illum il-ġurnata għanna situazzjoni fejn il-pozizjoni qawwija minnaħa tal uh, dawk li joffru reklamar torbot anka ma' suq tagħhom ovvjament dan li tkun tajjeb ukoll għall-utenti dawn il-ratturi globali għedin f'pożizzjoni aħjar sabiex jilqaw mar-regoli proposti il-publishers imma minnaħat l-oħra jaħdmu jitfit ma' partijiet terzi sabiex iwasslu dawn ir-reklami, dawn l-aġenziji jistaw jkunu fost l-oħrajn aġenziji pal Group M, Redcom, Red Media u Starcom u anka għandek il-Lep Nexus u LedTech li huma kol parti minn dan ix-xenarju il-proposta t-restrenġi l-użu tal-bejja li huma partit terzi u msieħba ġifiri fi ftit kliem. Jekk nieħdu konsiderazzjoni kif jaħdem is-suq tal reklamar din il-proposta tmur għaw qawwi favur l-atturi globali li huma kbar b b'saħħithom. aħna qegħdin hawnhekk sabiex nikkompetu ma' dawn il-plejers globali li dun naċċertaw li jkun hemm eh, mezzi ta' xandir li ma' dipendenti pluralistiċi u accessibli u anka nindirizzaw mod effiċenti eh, l-aħbarijiet li huma fake. Għana bżon l-arfin dwar l-utenti tagħna. Jedu naċċertaw ukoll illi ir-reklamar ikunu relevanti li ikunu murija fil- uh, ħin fuqtu lill-utenti adattati, jiġifieri biex inkunu ċari, id-data eh, hija kruċjali fil-kontest tal-reklamar imma id-data hija wkoll meħtieġa fl-iżvilupp tal-prodott tagħna u anka sabiex niprovdu din l-esperjenza personalizzata online. Nista' ngħid li f'Shipstead aħna preżentament qegħdin nibnu pjattaforma ġdida tal-medja fejn il-personalizzazzjoni hija waħda mill-fatturi ewlenin. Aħna niddependu fuq il-fiduċja tal-konsumaturi tagħna, aħna għandna bżonn l informazzjoni rridu naraw illi konsumaturi tagħna jafdawna u għalhekk illi aħna eh, nifukaw bisħiħ fuq l-innovazzjoni u l-privatezza il-mod kif aħna niġbru id-data rridu nagħmluha fil-kontest tas servizzi tagħna ma ser jkun possibbli li l-utenti jifmu dan kollu meta ikun qegħdin jagħmlu xi download. Din dan huwa qasam kompless ħafna u għalhekk ma nistax nitilqu mill-punt illi eh, l-konsumaturi ser jifmu kollox jew ikunu attivi b'dan kollu. Ġo, Xibsted. Aħna qegħdin niprovdu għodda, nibnu għodda ta' privatezza li tista' tejna nagħmlu dan, dan huwa investiment illi jgħinna sabiex naċċertaw li niksbu ċertu fiduċa minna tal-konsumaturi tagħna u dan sar jgħinina nimxu l-qoddim għalhekk biex inqassar ftit naħseb li l-optin miex soluzzjoni. Dan huwa qasam kompless immens, aħna ma nistawx eh, nitilqu mill-punt għatlu li l-konsumaturi ehm, kunu eh, tant attivi li jistaw jihdu pozizjoni fuq l-optin. il-browsers permezz tal-optin ser ikunu dawk li jikkontrollaw l-aċċess għall-internet u dan mhuwiex ġust il-Google uh, u l-Google Chrome u l-Safari huma browsers ma nistawx nużaw trasparenza u nużaw l-empowerment b'mod wieħed biss. Irridu noħolqu regoli flessibbli li jaċċertaw sitwazzjoni ugwali għal kulħadd u li jħeġġu wkoll l-iżvilupp ulterjuri fir-rigward tal-privatezza. Nkellim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 ġewwa Brussell u aħna nitkellmu favur id-drittijiet tal-privatezza digitali. Nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità li nintervjeni llum. Il-titlu ta' din is-sessjoni hija l-konsistenza legali u l-sitwazzjoni gwali għal kulħadd. Jiena xtaqt ngħid illi sabiex nilħu l-obli kollha tal-Karta ta' Drittijiet ta' Drittijiet Fundamentali irridu naraw li kunem din is-sitwazzjoni ugwali għal kulħadd tal-utenti illi inħarsu minn isfel għal fuq mhux bil-kontra. Aħna nilqgħu l-isforzi naħa tal-Kommissjoni il-prinċipju ta' gwida dan il-proċess huwa ċar ħafna. Ir-regoli il mandomx biss jaħsbu fil-rigward tal-level ta' produzzjoni imma wkoll illi ikun hemm il-proċess ta' protezzjoni tal-privatezza hekk kif qed jaħdem ukoll artiklu 29 il-grupp ta' ħidma. Jiena ħadd uh, pjaċir nisma' l-argumenti li resqu l kellima l-oħra llum għad jitkellmu fuq il-rifjut li il-regoli ta' privatezza eh, jiddajfu. Għad nitkellmu fuq il-GDPR u li huwa diġà pereżempju regolarizzati żejjed, però jiena ma naqbilx ma' dawn l-argumenti. Il-regolament però mhux jaċċertezza, jaċċerta il-regoli ta' eh, privatezza u anka l-online tracking. Jiena ma naqbilx laqqas mal eh, karatterizzazzjoni tal-GDPR bħala pis regolatorju li aħna nirrispettaw id-drittijiet tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data mhuwiex xi pjaċir huwa obbligu legali li proċessar u l- Eh, l-tħaddim ta' data personali għandhom jiġu bi prezz l-interess pubbliku u anka il-protezzjoni teknika tan-nies ma jistawx jippermettu li jkun hemm prassi eh, li tkun skorretta. Sabiex aħna niksbu il-konsistenza legali flimkien mal-GDPR, il-proposta tittara li kunem privatezza by design u by default li kunem u kol titjif il-kerifika u l kamt applikazzjoni tal-mejda metadata li tkun rikonosciuta sabiex u kol eh, iġi kontrollata l-informazzjoni sensittiva li kunem hemm l-informazzjoni tkun protetta kemm fi transitu u anka fil-ħażna tagħha. L-interpretazzjoni stretta ta' Kull eċċezzjoni għal proibizzjoni tal-proċessar u anka għal rekwiżit tal-konsens mingħajr ma jkun hemm diskussjoni miġiet tal-GDPR minħabba illi din is-sensitività tal-informatazzjoni protetta taħt il-regolament tal-privatezza elettronika ma tistax intuża bħala bażi għall proċessar Il-regolament tal-privatezza elettronika għandu jkun Eh, preskrittiv fuq l-Istati membri mingħajr possibilità li jkun hemm derogi għal din ir-regola. Din il-konsistenza mal-GDPR tista' tgħin sabiex ikun hemm livell ugwali għal kulħadd. Fil-ġargin tal-e-privacy ħafna drabi nużaw dan għat telecoms u l-OTTs, però nixtiequ li dan l-użu tal lingwaċin jinbidel u il-telecoms u l-OTTs edin vantaċ aħna jridu nedirizzaw din is-sitwazzjoni. Access l-organizzazzjoni tagħna, Access Now, tappoġġa l-iskop ta' regolamentu li dan jiġi estis għal kull tip ta' servizz ta' komunikazzjoni. L-utenti eh, jinteressom eh, il-privatezza tagħhom imma ma jimportomx mid-definizzjoni ta' Brussell E kif tgħid l-aġenda ta' din is-seduta ta' dan ismih il-proposta tespandi il-kamp ta' applikazzjoni tagħha sabiex ikopri wkoll forum ġodda ta' komunikazzjoni elettronika u naċċertaw ukoll il-livell ugwali għal protezzjoni tal-individwi minkejja s-servizz ta' komunikazzjoni li kun qed jintuża, però dan l-isforz għadu mhux qed naslu għalih. Il-pasta adozzjoni mandux ifixkel eh, il-riforma. Li l-ilm il-kustjoni ta' li ma' strument legali għandu jinkludi dawn ir-regoli relevanti, il-sustanza ta' definizjoni tkun iktar ċara, iktar inklusiva, memx bazi valida għal proposta prezenti li teskludi ċertu forum popolari ta' komunikazzjoni. Talimna lezzjoni reċenti anka mill-naħa tal-Istati Uniti. Naħseb illi għandna opportunità kbira sabiex ikkun apprezzazzjoni għolja fil rigward tal-użu ta' servizzi online. Għalhekk il-regolament irid ikun eh, jista' jaċċerta protezzjoni ola għal konfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet u kontra tracking u dan jista' jwassal għal playing field għal aturi kollha imma l-iktar u iktar għall utenti illi kienu ġew mweda li ser jerġa' jkollhom kontroll f'idejhom. L-Unjoni Ewropea ħadet l-ewwel passi sabiex toħloq dan is-suq diġitali uniku illi jista' jkun ta' suċċess biss jekk ikun hemm eh, konfidenza mill-ġdid minnaħa tal-utenti. Grazzi ħafna l-aħħar kellima. Sur Ranenberg. Minnaħa tal-Università Goethe ġewwa Frankfurt. Grazzi ħafna nistidnek illi tama l-intervent tijak. Grazzi ħafna sur President. Grazie ħafna ta' din l-istadina sabiex nipparteċipa hawnhekk jiena nixtieq eh, li permezz ta' slide li jmiss inti ftit ta tal-konsultazzjonijiet mal-assoċjazzjonijiet illi forsi miex lista kompluta hawnhekk imma għalqas indaħalkom daqsxejn fil-kontest. Jekk tħarsu lejn slide li jmiss li huwa l-overview, xan nitkellem fuq il-paradoss tal-komunikazzjoni elettronika, il-ħtieġa l-protezzjoni, is-suq tal-OTT, il-ħtieġa li jkollna eh, situazzjoni indaqsa l kulħadd kif nara jiena s-sitwazzjoni l-element tal-data, location data u l-OTT, il-slide li jmiss, xif xirt nfisser għawnek. Il-komunikazzjoni elettronika għed neħtġu għadajem iktar u iktar għal protezzjoni tal- għed ikolla bżon iktar tal-protezzjoni tal-privatezza u l-konfidenzjalità il-situazzjoni preżenti miex ugwali għal kulħadd. Inti konna servizzi tal-OTTs li jkunu inklużi diġà qiegħed hemmhekk imma jrid ikun iktar mod profond. Nasab il-kelima ta' qabli diġa tkellmu fuq dan il-punt li mhux dritt tal-individwu imma wkoll tħaddim tad demokrazija. Dan huwa meħtieġ u rridu nkomplu nabnu fuq GDPR. Xa tiġi fis-suq? Is-servizz ta' komunikazzjoni qabel kienu prodott fjom infuso. Illum il-ġurnata l-OTTs juża joffru komunikazzjoni b'xejn u mbagħad huma mingħata jiġbru id-data personali il-prezzijiet jinżlu, il-kwalità tonqos, eh, il-fiduċja il tonqos, il-komunikazzjoni li ma tkunx protetta u din hija ta' teddida għad-demokrazija. Minkejja il-ħlas, il-konċett ta' irrespective of a payment li huwa artiklu 3 u artiklu 4 huma fattur importanti li rridu l-indirizzaw dan iż-żvilupp. Xtaqt nagħti daqqatajn lej ah, lejn is-suq tal-OTT. Negozju OTT jitnieda permezz ta' investituri venture illi jiġbru numru ta' utenti reġistrati u l-profile tagħhom. L-istess waqt il-settur ta' applikazzjoni ma jkunx definit mod ċar. E, għandek il-messaging li huwa parti minn netwerk soċjali, għandek il-management li huwa parti mill-esperjenza e, tal-Google. Il-mistaqsija hi jekk is-sitwazzjoni fuq bażi solita biżgħet biex jipproteġi il-valuri kostituzzjonali. Is-servizzi għandhom bżonn protezzjoni sabiex ikunu jistgħu jaslu għal din is-sitwazzjoni ndaqs l OTTs ukoll huma involuti f'dan. user profiles. All of these people in these situation scenarios that we have Għonek tistaw taraw il-location data kif marbuta mal-profili tal-utenti tal-OTT. L-OTTs jaraw l-istampa forsi iktar wiesa u naħseb li nħarsu lej dan kollu fejn tħol il-metadata tal-komunikazzjoni. Artiklu 4 jirrifletti il- dan l-uż tal-metadata fil-komunikazzjoni elettronika huwa wis limitat, jiprovdi protezzjoni limitata l-utenti u huwa wkoll diffiċli l-utenti jifmu dan kollu għalhekk huwa diffiċli wieħed ipoġġi l-fiduċja tiegħu fih u anke ehm, ikun hemm żvantaġġi anke fl-użu tal-lodda. Għawna kan nitkellmu fuq il-heat maps li huwa geospatial clustering. Premessa 17 jam referenza l-identifiers, sa taraw slide li jmiss għal ħafna nijiet li xtaqt najtu għalli il-moviment ta' traffiku jistaw kol jinkiseb permessa d-data anonima Tista' taraw fejn huma l isal lokal, fejn huma turisti, ħames minuti wara xiġri, tista' taraw il-punti fokali u dawk iktar wisajn u naħseb li hemm metodi kif eh, nistgħu nagħmlu dan mingħajr ċertu ehm, l-pseudonyms. Artiklu 82b, id-żoni ta' ġbir, bil-Wi-Fi, bit-tracking tal-Wi-Fi Bluetooth. Il-konsumatur jista' jidħol f'żona uh, fejn jkun hemm dan it-tracking m'għandux jaqsam il-telefonija u mingħajr il-konsens uh, tal-individwu. Inti tkun titfi uh, il-sinjal U għalek, eh, jekk inti materializzax dan, eh, se tkun tagħti l-approvazzjoni tiegħek mingħajr konsens. Jekk qed ngħidu illi pereżempju jkun situazzjoni fej irid noqgħod attent għal eh, dak li nkun qed nagħti permessa li forsi laqas nkun qed nirrealizza dak li Is-situazzjoni li għat fija naħseb illi l-OTT li jipprovdi għal dan kollu artiklu 80 tal-GDPR mhux qed ikun marbut ma' artiklu 21 dan saħal l esperti Hawnhekk mhux qed nindirizzaw biss tal telkols imma li mhux nagħmluhom responsabbli għal kollox. li kunem uh, indirizz tal-hardware u software u li kunem anka uh, konnessjonijiet permezz tal-Bluetooth u per eżempju minn smartphone milli nidħol f'website permezz tal-browser u tal- uh, nuża jena U għet dak li kun per eżempju kun jaff xmagna tal kaffe għandi, ġifiri. Għawnek, anka Google ijat eh, ikollu vantaġġ b'dan, per eżempju. Dawn huma xi eżempji. Dawn huma mezzi illi huma diġà disponibbli fl-internet huma konnessi permezz tal-Bluetooth u jista' jsir eh, l-aċċess. Dawn huma protokolli li eh, qed jintużaw huma preżenti. Jekk taraw l-eżempju fuq is-slides, dan kollu jrid ikun kopert mill-regolament, is-slides li jmiss u ta' wara anka ehm, tamir li jużaw it-tfal Dan huwa eżempju ta' network dwaxlet li jintuża fil-Ġappun għalissa imma li huwa wkoll qed jagħmel użu minn dawn it-tip ta' sistemi. with the jet stream thing. Dat tojrit ukoll issibhom fl-Ewropa bil-jet stream. Smajna l-kollegi, grazzi lilkom ilkoll għax lejn illi tajtuna smajna l-perspettiva mill- publishing, uh, eh, akademja, l-dinja tal-publicità, Għandi erba mistoqsijiet. Edin kemm xejn tard, niskuża ruħi għal daqstant kollegi. Provaw kunu konċiżi. Nibdew b'Marius il-rapporter. Grazzi, President. Grazzi li mistednin kollha għal prezentazzjoni jek dettaljata. Forsi jista' jkollna aktar diskussjonijiet Forse jkollna bżon erba' sijat għal diskussjoni sħiħa, ma insomma. ċim mistoqsid maħati tiegħi fuq big data. Semmejtu dan ir-rapport. Imma rapport jitlob ħarsinta ta' data preventiva fil-qasam li kienet ħaġa ġenerali, kien ħarsu lejn dan regolament li privacy u l-GDPR f'daqqa Inti tħoss li hemm xi blind spots eh, punti li mhumiex ċari? Forsi tistgħu tajdu li għandi xraġuni jew le, jiena nħoss eh, li qed niffokaw aktar fuq ġabra ta' data personali bħala input għal data analitika qed nitkellmu anqas fuq l-użu. U r-riżultati kien illi id-data kienet output u mux regolata li tista' tittet mill-GDPR u tiġi definita pala data personali, però l-affarijiet mhumiex ċari. M'hemmx regoli ċara brabta ma dan tip ta' użu ta' data illi dar f'data personali minn unitament ma kienux ma tanġabru. Dan mhux dwar li proċessar fil-fażijiet qabel l-użu. Jiena nħoss li għandna bżonn xi lingwaġġ differenti hawnhekk. Forsi hawnhekk tista' tipproponilna x'ikun il-lingwaġġ il-ġusta biex eh, ngħidu stampa aktar ċara fuq. L-reklamar, eccetera. Komment minna ħati għaj fil-kontatti li kellna mal-partit interessati fuq GDPR kena pressjoni kbira mis-settur tal-reklamar tal-public currency Ej, smajna diskors apokaliptiko li edin noqtlu li publikar kollox, li publikar jista jisir b'mod effettiv. Issa qed jużaw marketing immirat biss.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 ikollok anka setturi sħaħ mingħajr data personalizzata iġ eh, din stampa ġdida li użad dawn l ma kollha mhux regolati. Forsi rridu marru lura. Għaliex mhux possibbli jkollok tracking hawnhekk fuq Mux fuq id-drittijiet ta' konsumatur għan nitkellem għalli x'kellna ġala twila dwar dan, mhux qed nirrepeti dak li diġà għedna. Jiena xtaq nistaqsi. Mux fuq il kontenu Xaqt nitlob għall għajtwal. Għax reprezentazzjoni kienet dettaljata ħafna, kien ħafna punti li jemżon diskutu. Grazzi. Also, you have some time at the end as well, Mario, and the colleagues I think are staying. Grazie, Mario naqbel li kienet eh, diskussjoni interessanti ħafna, prezentazzjoni interessanti. Is-Sur Boni, u skużani qed nżammilkom eh, il-ħin però żewġ minuti kħiġobkom biss. Iva, nipprova nżomma l-ħin. L-istampa ġenerali, issa wara prezentazzjoni minnaħa għanna il-tracking għalli ma rridux niġu trakjati minnaħa l-oħra l-azla tagħna u xi possibiltajiet tekniċi sabiex nevitaw illi niġu trakt u semmejtu diversi soluzzjonijiet tekniċi. U l-mistoqsija tiegħi kompletament differenti. Jekk irridu nimplementaw kif xira din il reġizrazzjoni għanna bżon u għanna nimmaġinaw u natu l-ħin l-negozju sabiex iħejji xi soluzzjonijiet tekniċi ġodda. Jekk huwa possibbli u din hija ħaġa aktar ġenerali li nimplementaw u ndaħlu fis seħħ permezz ta' dan ir-regolament eh, fis-stessin bħal GDPR għaliex nafu li f'diversi pajjiżi hemm ħafna problemi rabta ma l-implementazzjoni tal-GDPR. U jekk tassew irridu nimplementaw kif xira li privacy, irridu regolamenta li privacy ma minnaħa l-oħra naħseb li ħafna soluzzjonijiet se jkunu marbuta ma' t tekniċi anka sabiex natu l nfusna pal-utenti aktar settings ta' privatezza, aktar possibiltajt individwali li konna l-għazla u li namlu għazla. Kif rridu naħdmu? Għalix id-diskutejna ma' Mario u rridu xie tip ta' round tables għal diskussjoni aktar dettaljati fuq dawn il-kwistjonijiet tekniċi. U għanna nikkonsidraw kull aspett meta nitkellmu fuq reklamar naqblu ma'kom. Ma minnaħal oħra nistaqsu għanniġ bżon ta' reklamar immirat għaliex ikku huwa reklamar immirat dan jitlob aċċess għad-data u proċessar ta' data u anka profiling. Hemm bżonn nikkonsidraw dawn l-aspetti kollha sabiex ikonna soluzzjoni deċenti. Grazzi, is-Sur Dalton jekk Grazzi, għanżom fil-qosor. Wieħed mill-panelist preċedenti suġġerew li għandu jkun hemm restrizzjoni tiktar jiġdi fuq telecoms tradizzjonali wa ISPs mod partikolari xi jistgħu kollox. Ma nix inkun naf xjaħbu l-panelist, meta nitkellmu fuq level playing field, dan huwa diskors diffiċli għax dan ifisser li l-attur jara kif jista' se pożizzjoni aħjar minn flok livellu gwali għal kulħadd. Illa kem xejn nħasseb ma nafx l-OTT ux fuq l-istess level ma telekoms tradizjonali li għandek networks, infrastruttura, xikultan għandek servizzi universali, ma kajja dan kollu l-OTT jisir xilom jitla fissu. Kif jamlu dan? għalix joffru servizz bxejn u għandhom fiduċa tal-konsumatur. Jistaw joffru servizz bxejn għalix għandhom eh, reklamari bazat fuq data. U rridu nizguraw il proposta niprufaw nizguraw appunto li ma mmorrux lura hemm raġuni għal dan nix konna fil-panelist x'jaħsbu f'daw kummenti ġenerali. U ma smajġ bwis lanqas dwar li nafdaw il-konsumaturi, tu seta l-konsumaturi nifisom. Jekk ma jaġbokx kif tintuża d-dejta, tużax is-servizz. Ejja din ħaġa vera billi nistgħu ngħidu lil Ewropa il-panelis forsi jgħidulna xi fuq dan. Grazzi, Sur Albrecht, Janni l Iva, nista' nagħti segwitu għal dan, bażikament hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar Mux kull liġi li ti xi xaħat illi għati data personali tijaw xi xaħat imija regola jew liġi li tagħti l-possibilità lil kulħadd illi jiddeċidi irid xi jagħti d-dejta tiegħu jew le. U dan huwa fil-qalba tal- niftimu dritt fundamentali nitkellmu dwaru xi kultant għandi l-impressjoni illi mhux l-kol kemm aħna nifmu illi kollok qafas kostituzzjonali u drittijiet fundamentali Eja xi ħaġa li ma nistgħux niblu bil-liġi, imma li nistgħu niblu biss jekk niblu trattati, kostituzzjonijiet jew karti ta' drittijiet fundamentali. Fuq l-artiklu karta ta' drittijiet fundamentali ngħidu b'maċċar illi tista' tipproċessa data personali biss jekk għandek il-konsens ta' individwu jew għandek liġi speċifika li tgħinek tipproċessa d-data. u f'ambjent kostituzzjonali li tibgħat persuna jirrappreżenta kumpanija jew anka ditta e li tajt illi il-konsens m'għandux ikun jintuża aktar hija kważi xi ħaġa li tmur kontri l-Kostituzzjoni. Ma nafx però naħseb li xi kultant għandna nkunu aktar qrib ta' dak li qed nitkellmu dwaru minn perspettiva ta' eh, ta' l-ġiġevili hija bbażata fuq l-awtonomija privata ta' individwu li fisser li kuħat jista' jiddeċidi jitlox jitħox fil kontrat jitrattax kwistjoni jew le, u jagħtix dejta personali jew le. Din l-awtonomija privati, jan privata na ngħidu eh, is-seta lil dawn in-nies permessa ta' deċiżjoni mhux niġdulhom l dan id-dritt. Naħseb li għanna nifukaw ukoll fuq kif nistaw namlu aktar faċli li konna komunikazzjoni bejn l-individwu u kontrollur fuq deċiżjoni natux id-dejta jew le u kif natu da tip ta' konsens. Illi ma jajiex il-kulħadd Bejbet u ieħor fuq dan għan nifukaw l-aħħar kelma biss minħatijaj ir-raġuni għalfejn f'dan il-qasam hemm tant fukar fuq partijiet terzi huwa minħabba li ma nafx ħafna minn dawn partijiet terzi jekk immur lura għal pedament tal-ekonomija tagħna tas-suq fej hija marbuta mal-awtonom privata sa tkun naf il-persuna l-oħra li qed eh, nittratta magħha ma' f'ambjent diġitali fejn għandek Kokki minn partijiet terzi, da partijiet terzi ma nafum, xo dan, ikompli, komplika eh, relazzjoni illi twassal għal għazla formata. Thank you very much, Jan. Did you, you were to get in, Mr. Bonian? Grazie, Jan. Sorbonian taqbel? jab, dan huwa Sorboni, dan huwa punt ċentrali l-amra affarijiet iktar trasparenti u nagħtu informazzjoni lill individwu ovvjament b'rispett sieħ lejn l-obbligu istituzzjonali. Grazzi. Signora Grappini, laħa kellima. Grazzi. President. Mi se pare... One, sec one, one second till they put okay. my headphones on. Okay. Thank you. Okay. Trebuie să spun că mi se pare că panelul este în... Grazie. Għet nitkellem għawnek għana għoddimna eh, numru ta' kellima b'opinja divergenti għet mill-kellima għal illi għanna naħarsu l-konsumaturi drittijiet tagħhom u li fl-opinjoni tiegħu il-GDPR ma jagħmel xogħol tajjeb u ma dan naqbel. minna l-oħra, kellim ieħor qal li għandna namlu dan kull darba. Din hija ħaġa fakultattiva u għandna ngħidu għandna we mastu u għandna inħarsu d-data tagħna. Jiena membru tal-Kumitat tal-Ħarsin ta' Data u ovvjament jiena bħala persuna għandi dritt li niddeċidi imma rrit inkun naf ukoll x'jiġri lid-dejta tiegħi. Forsi intom fl-istess pożizzjoni bħali. Xi kultant nirċievi kull tip ta' emails u messaġġi minn persuni illi ma nkunx naf kif irnexxilhom jiksbu l-indirizz tiegħi. Għal daqstant, ma nix pożizzjoni nsibu kif id-dejta tagħna tintuża u m'hemmx konsegwenzi legali, xiġri l xaħat illi uża d-data personali tiegħi b'mod mhux xira. Forsi nistanat il-konsens għall-użu tad-data personali tiegħi għal ċertu raġuni ma xiġri jekk dil-persuna li tuża data personali tiegħi tużhom għal raġuni differenti wkoll. Jina nemmen li għanna nitħattu b'mod aktar wiesa, f'kuntest aktar wiesa, għanna jkonna dibattitu aktar wiesa li xirridu nizguraw kompetizzjoni ġusta kif ukoll ħarsin xira ta' data personali. Ninsabu fl-era digitali imma tridu niżguraw konfidenzjalità ta' data kif suppost. Grazzi. Naddu issa għal panel. Nafu li kienu mistoqsiet interessanti u kontribuzzjoniet interessanti Imma xi tliet minuti kull wieħed għandkom mhux hekk. Tliet minuti biss għal stant. Kif qalu xi rapporters ovvjament se nisimgħu aktar, iktar kemm naħsbu naħdmu fuq dossiers, niskuża ruħi li qed nirrestrinġikom daqset, però nibdew bis-sur Markus. Fuq il-blagi, bbaż legali u definizzjoni ta' data personali Skont id-definizzjoni ta' data personali, jekk id-data tinkiteb minn persuna mhux identifikata, jekk din tiġi identifikata aktar tard, jekk dal-fazi tal-proċessar hija ta' parti terzi, tkun data personali mill-bidu net. ċertu f'każijiet dan ma forsi ma jseħħx, però f'ħafna mill-każijiet il-mezzin sabu fidejn parti oħra, il-proċess minn il-proċessa. Iġifieri nitkellmu fuq dejta personali mill-bidunet. Imma kollox varja minn kazalli u uxek. Fuq il-bażi legali, bażi legali li proċessar, dikjerazzjoni u li meta tingħata d-dejta fit-tlet eh, passi għanna jkun l bazi legali. il bazi legali tista' tvarja fit tliet stadji. Issa jkollna bażi legali għal ġbir, għal proċessar u għal eh, distribuzzjoni ta' data. Kommenti ieħor fuq il-data tkunx sensitiva jew le. ċertu każijiet billi mixin lejn dinja komplessa u teknika, ċertu każijiet id-data tista' tkun data data standard u f'każijiet oħra tista' twassal għal informazzjoni sensittiva l-isem jista' jwassal għal situazzjoni fej ġiri sta' jwassal għal ċertu tip ta' informazzjoni, għal daqstant. Rridu nafsu ktar fuq sensibilità tal-proċessar mill ta' data. Fuq kwistjonijiet tekniċi, li staw jivolvu fil-ġejjieni, anka sabiex nifilpawi privacy, il-punt ċentrali hu li għanna nibbażaw ruħna fuq trasparenza u għodda ta' kontroll. Għadda ta' trasparenza u kontroll jistaw jiġu żviluppati b'modi differenti. Il-punt importanti u li l-aħħar utent ikun informat u jista' jiddeċidi li ċewle dan il-proċessar. Hemm modi differenti kif nagħmlu dan, hemm opportunitajiet differenti, mhux l-atturi kollha għandhom l-istess tieqat opportunità, imma naħseb li l-industrija kollha għandha tingħata aċċess lill-individwi sabiex jieħdu deċiżjonijiet fuq id-data u l-mod kif niproċessaw id-data. Dan huwa punt ċentrali u trasparenza u kontroll ukoll. Fuq operaturi ta' telekom jistgħu jxeraw kontenut jew le, teknikament dawn jiblu d-data billi jużaw data marbuta mal-metadata, mux mal-kontenut operaturi għal daqstant m'għandhomx għalfejn kollha maċċessa d-dejta, ċessa d-dejta hija xi ħaġa li mhix parti mir-regoli, grazzi. Grazzi, Sur Bintop. Mela, l net fuq għalfejn għanna bżon nipersonalizzaw u nimmiraw data għal reklamar anzi. Għal żmien tri kellna reklamar u data li mux personalizzata. Pero kien hemm bidla fundamentali minn analog għal digital. fil media analog differenza prinċipali kienet l-ewennet l-inventarju l-spazju kien limitat. U ħafna mill-atturi li baqgħu għaddejjin f'dan l-installazzjoni analog kellhom pożizzjoni b'saħħitha fuq is-suq. U għalhekk setaw jitħallsu ħafna għal riklamar tagħhom. Issa, fil-medja digitali l-inventarju huwa wieħed infinit. Il-valur mhuwiex fih dan l-ispazju jew l-inventarju, il-valur jaqa' fid-data. Jekk tares id-differenza fil-prezz ta' reklamar b'data li huwa immiratu personalizzat waħda mingħajr huwa ħafna ħafna ola għaliex huwa ħjar ukoll dik it-tweġiba. U għafdawn, meta ngħidilkom il-raturi globali se jkollhom riklamar effokat, u ħafna drabi dan ikun ola minn riklamar ma jkunx effokat minn atturi lokali. Jekk ma nadottawx dan, mussejn nixxina nikkompetu. Il-punt liħor fil-qosor fuq li natu seta l-konsumatur, Iva, jena għatkellim kont dwar il-privatezza dan jgħin il-konsumatur u tijom seta, pero xibta dejta għanna dwarek. Għalfej rridu nużawa, x'tistgħu tagħmlu sabiex twaqfunek rridu. U jekk tħalluna kif se nagħmlu l-affarijiet, għandu jsir kollox bit-trasparenza. Aħna rridu nagħmlu dan mal-konsumaturi. Ma rridux nħallu l-affarijiet l-atturi globali li jagħmlu l-affarijiet minn flokna. U dan li jġek nħallu fidej il-browsers, aħna rridu kontat ma l utenti l-konsumaturi tagħna, grazzi. Thank you very much and Grazzi ħafna, issa, jisini u rajdvegi. Iva biex eh, nġbor l affarid f'daqqa wax l ħina tjafa sa' se nixtieq li jena nasab li hija xaħġa offensiva li naraw li reklamar ikun il-ġabla tax-xewka tal-problema biex nejtek nasib li fl axar mill axar eh, dak li għanna unnek mhux jeddet il-medja, ma issa fuq eh, it-tempistika u l-forzar nasib li l-infurzar huwa nieqesel li ma kienx hemm biżejjed setat eh, motija permess ta' regolamentary privacy u l-GDPR, ġifieri eh, ma kienx kwestjoni eh, ta' żmien, naħseb illi kif qed isir irid jsiru l-aġġustamenti meħtieġa realtà. Fuq dan l-aħħar punt nixtieq ngħid li hawnhekk qed tkellmu dwar id-drittijiet fundamentali u l-fatt li l-utenti jkunu mill-ġdid sidien Naħseb illi f'dan il-proċess ta' għarfien ta' kuxjenza n-nies Naħseb mhux sempliciment irridu nassumu li għax mhux qed jiġu biex il-menta u ġifiri li huma kontenti, li jista' jkun li xi ma jifmux istampa sħiħ, xi kultant ukoll nafu li jitolbu jixtiequ standards għala fuq il-drittijiet fundamentali Naħseb illi dak li nistanejt fuq il-proċessar illi jinkludi kemm il-ġabra kif ukoll l-użu, ovvjament eh, illi t huma kopruti, però nemmen illi li privacy trid titjieb għal data in store illi trid tkun iktar marbuta mal-fażi tal-użu. Grazie naf li eh, intom il-kol tixtuq tgħidu iktar pero eh, nirringrazzjakom u nafurkom tal-li semmejtu fil-qasir. Naddu s-sama eh, Assur, eh, anzi, Dr. Renenberg, nibda l-ewel bisur Boni, xirridu ntejbu l-ewel qabel ma nadu direttiva ma aħna ma et naraw li nżaw untejbu kunċetti tar favor l-utent u ntejbu sistemi li għana, pero dak li aħna qed naraw minn l-imsieba tal-industrija mod mifruxa, naraw li jekk ma manniex regolamentazzjoni ċari, ma nistaw namlu xejn, pero mm, jekk għandna regolamentazzjoni tajba l iva minn naħseb li nistaw anke nifrankaw nizaw nużaw il-baġġett b'mod differenti. jekk eh, inti eh, tqabbel il-budget fuq is-sigurtà fuq il-privatezza inti tħares lejn l-exo eh, IPP inizjattiva li tara naqra kemm verament irid irrid ikonna ħidma mirata u li l-atturi ta' suq ikun jistaw jahdmu bis-sistema li aħna qed implementaw. Imbagħad eh, hemm il-kwistjoni l-oħra kemm eh, nistgħu nafdaw il-konsumaturi jekk nistgħux nafdaw hektar eh, iva, nistgħu l-ewwel net il provatezza isa isa kien qed taħsel snien hekk iva tieħu tieħu l-ħin forsi tweġġa' pero eh, fl-axar mill-axar nasib li eh, inti eh, għandek xterbaħ minna u l-istess ħagġa mal-konsumatura per eżempju, l-istess ma l-industrija tal-ħelu, iva, nasib li fl axar mill axar l-industrija tal-ħelu ma t-provax t-bihlek xaħġa l ħelu u t-ejlek li huma tajbin, le, ma t-prova tagħmel ma trajenti, nasib naħseb irridu nagħmlu hawnhekk irridu ngħaddu l-informazzjoni rridu naraw li meta wieħed ikollu servizz u demu meta jiklikja u jrid tkun jaf eżattament eh, fiex qed implika ruħu. Eh, issa ħna biex nevitaw eh, ċertu riski rridu naraw li nies ikollhom lodot biex ikun jistgħu jevalwaw lodot li għandhom u naħseb illi Iva, forsi eh, il- dawk li huma valuti fl-OTT jiridu jżommu dan kollu għalihom, eh, per eżempju Google, eh, forse mhux il-każ daqshekk ta' Android għaliex huwa ma aktar u aktar software miftuħ, però importanti li rridu naraw li konna mm, regolamentazzjoni. Dan huwa eżempju wieħed biss. Issa l-una verħor sajnina minn lì li eh, fem tal-kollox eh, dak li għattu, Però eh, l-algoritmi ta' smart data jew kella xi ħaġa shahajra ma tiġix daqshekk bħala personal data, però eventualment meta wieħed jidħol iktar fid-dettalji ara li iva hemm ċertu elementi ta' personali wieħed jista' juża. Grazzi ħafna. Thank you to all four of you for your time today. For... Grazzi ħafna tal-ħin ta'kom illum. Iva, jek iġobkom zommu f'kontat maħna għella li xnasab illi eh, eventualment ek eh, kif eh, nkunu għet niproċedu bil-dossier importanti li nibqaw informati. Jek iġobkom kollegi, jew dawk kolla li besibom il-panelista tal-sessjoni, jissiebu għonek. Did you see as you're coming? This last session, colleagues, is going to examine the confidentiality and security of communications. Mela, għan itkelmu fuq eh, il konfidenzialita u s-sigurtà tal-komunikazzjonijiet. Meta l-kellima tal peni li sabu maħna, nkun nistaw il-proċedu. change lines.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 ħajkonna ħajkolli netlobkom biex iżommu fil-qasir, jekk joġobkom iżommu ma' seba' minuti biex bekk ikonna bizzejed ħin ħalli ikonna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Is-sura li għasa ċansas minn santek, minn simantek l-ewwel u ħajtina il-perspettiva tal-industrija fuq is-suġġett. Jekk joġbok. Grazzi, eh, grazzi Sir President, membri onorevoli eh, u eh, membri distinti unek tal-Parlament, Konsil, Sinjuri, nixtieq nirringrazzja l għanet l-organizzaturi tal-li tawni dan il ċans li nipparteċipa hawnhekk illum nixtieq hawnhekk nifoka fuq il-kussjonijiet ta' konfidenzjalità li li kif smajna fil-qalba ta' din id-direttiva dar proposta ġdida mela jekk għanni jekk għanni xawnek kustjoni importanti, jiva għet nitkelmu dwar data informazzjoni, kopruta mill gdpr infrastruttura, n-nes, l-identitajiet, kopruta mill aides kif ukoll l-interazzjonijiet, jek li privacy qed tifoka fuq il ta' l interazzjonijiet ra konfidenzjalità għandha rwol importanti xtilab dik li hija struttura sigurta, però biex nkunu effettivi rridu nkunu rridu konna azzjoni immirata u rridu ikonu xaġa konsistenti ma' strumenti Ewropej oħra. Smajna ħafna minna tal komissjoni fuq OTT, smajna u kol minn kellegi oħra li OTT għandhom fuq eh, partijiet oħra tassu eh, u eh, minn din id-direttiva tal-privacy, pero elementi oħra li semma u li l-privacy biss jibu ikopri l-IoT l-Internet of Things. U punti oħra ma huwa meħtieġa eh, ċertament, ċertament, eh, m'hemm lebda dubju eh, nasab li anke jekk tkellem l-espert ta' sigurta u ma' jgħidu lek kemm huwa importanti li nħarsu l-machine to machine security kif ukoll TI u naħseb li kellna ħafna każijiet ta' ksur li rridu naraw li ma ma jirġrux eh, U li konna salvagwardi meħtieġa, ħafna ideat u kol dwar eh, ċertifikazzjoni, eh, tikketjar, u hemm ukoll elementi oħra li fuqhom l-IoT u l-mexin tu mexin, l-industra mexin tu mexin tirra jaħdmu fuq. Issa l idea uh, u diskussjoni fuq il-browsers, cookies, uh, kif ukoll is settings ta' manager ta' privacy. Naħseb uh, li il-disposizjoni ta' cookies ma tantx ritroħa effettiva, smajna ħafna nies illi sempliċement jaċċettaw meta jmorru fuq sit. Naħseb li l-sfida hawnhekk hija li niżguraw li ma norħolqux gateway ma uġ eh, situazzjoni fejn in-nies eh, jispiċċaw jużaw teknoloġija li aħna ma nixtiequx eh, jew kellha jkollna monokultura billi jkollna pereżempju għodot partikolari qed ngħidu li l-aċċess tal internet qed isir iktar u iktar indipendenti mill browser se ġifiri flok noqogħdu nitkellmu fuq ikona diskussjoni fuq kontenut first party versus third party, ma tantx ma tantx ikun u naħseb l-aħjar li konna servizz aħjar li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jisterbaħ minnu. Naħseb dawn huma wħud mill-idejat li rridu nifukaw fuqhom. Issa, tip rridu naraw fl-privacy? We've seen in e-privacy a very clear fl-privacy eh, rajna il-fatt li data personali tiġi proċessata għal fin ta' ċiber sekurità nasab l-ewwel net rridu uh, ngħidu l-proset l-Kummissjoni tal-ħadet dan il- din il-pozizjoni u tal-li uh, għarfet l-importanza ta' ċiber sigurta meta nitkellmu dwar um, dwar komunikazzjoni elettronika. Nasab l importanti li nħarsu l-metadata, importanti li nħarsu kol il-kontenut, pero kol li tukon access u biex u biex namlu dan rridu kunu nistaw eh, naġiċu b'mod effettiv. Nasab il-segmentazzjoni ta' data trid tkun importanti, pero eh, il-kam ta' applikazzjoni ta' data miex tajba, nasab eh, il-fat kif dan ma qbilx ma GDPR eh, u għada il-problema. Irridu naraw li l aċċess eh, irridu naraw li eh, mm, il kontenuta data u data ma bil-reprezentament u ristretta l-anijiet ta' sigurta bissa l-OTT su telekom se nindirizzawa. Naħseb illi il Suspettija juwa li eh, dan u rizultat eh, tal fat li eh, il-kam ta' applikazzjoni tal-privacy eh, kien wis eh, limitat, pero issa għanna effett eh, pervers, ġifiri privacy għet inċentiva da' kolla li sarħu fuq il-GDPR biex jintuża biex il-proċessar ta' data personali jintużaw għalfine ta' ċiber segurta b'mod eċessif u nixtieq ngħid li f'sitwazzjonijiet fejn inti għandek ta' tal-URL uh, u ħafna affarijiet oħra, dan mhumiex esklużi taħt il-proposta twali, ġviri biex nata fil-qasir eh, dak li qed ngħidu li aħna rridu niżguraw fil-mija illi qed eh, tkun hemm konformità ma' GDPR u ma' il-privacy eh, fil-format il-ġdid taħħama. Skużawni li fl-slide ma tantx der tajba l-informazzjoni qed nipprova nuri jekk wieħed ħares lejn direttiva tal-privacy tal-2009 qed nitkellmu għal eh, għaddejta għaddejta traffic data għal anijiet tal-izgurar ta' network u ta' sikurta tal-informazzjoni, mill-fornituri ta' teknoloġija ta' sikurta, jekk mbagħad taraw eh, il-GDPR, nekket nitkellmu dwar autoritajiet pubbliċi, il-CERT, il-CS, IRT, u f'daqqa għadha issa qed nispiċċaw b'dan ir-regolament ġdid fejn il-referenzi huma limitati. Naħseb illi il-tekst, il-tekst waħar mill-axar u kollu rizultat ta' negozjati fil-parlament eh, fejn kienem eh, ħafna ħafna enfasi fuq il-ħarsien tal-konsistuenzi eh, kif jena nistava appella, jisajt nappella qabel jekk iġobkom, ndur fuqkom u nejdilkom kemm jista' irranġaw dan it-tekst fid-direzzjoni it-tajba mill ta' qabel. Issa jekk il-dispożizzjoni ta' sigurtà jistgħu xi tejbu għandna numru iva, nistgħu nibdew billi ngħidu li rridu eh, nimerawhom f'daqqa, però nista' l-importanti illi l-affarijiet intejbuhom. Eh, Il-idea hawnhekk eh, hija illi ma noqogħdux nibqgħu ġeneriċi fl-obligu biex natu ambjent ta' konfidenzjalità ma qed naraw iktar fokus fuq sigurtà propju għal din ir-raġuni. Is-sigurtà titlob ukoll aċċess remot għall endpoints eh, biex ikun hemm protezzjoni effettiva ngħid li artiklu 17 notifikazzjoni jew kellha riskju ta' ksur jekk dan nix bżonnu jew le ma naħsebx eh, min għandu għacċess għad-data u għall-liman, nasab li il-GDPR um, għanna, fil-GDPR għanna reġim ta' ċess ta' data għal eh, komunità kollha tal-ICT eh, e għandek deċiżjoni politika li trid tagħmel iktar kemm tirrestrinġi l-aċċess eh, inqas għandek possibilità li ħajkollok tip ta' ekosistema, tip ta' tkabbir ekonomiku xogħol u innovazzjoni li tixtieq. U fl-axħar, eh, il-kwestjoni tal-aċċess tal-forzar tal-liġi din hija xi ħaġa l-istorika kienet kopruta mill-privacy, jiġifieri tajjeb li konna din diskussjoni eh, federativa privacy, però peress li din hija xi ħaġa li preżentament qed ħafna f'idejn l-istati membri naħseb li fid-dawl tal kazzitika tal-ICJM diffiċli li wieħed jiddefinixxi iktar il-kondizzjonijiet tal-ċess. Grazzi ħafna issa is-sur Guglielmo Beltra il-ħati ħaj kellimna dwar punti vista tal-konsumatur iva. Ħanamel l-mutjer biex insomma l-ħin, grazzi ħafna, grazzi tal-istudentuna Kalabew, kħana l-Uffiċċju Ewropew tal-Unjoni tal-Konsumaturi, prezenti fajta 30 pajis, nirrappreżenta l-konsumatur, grazzi importanti li t-konsultawna fuq din il-bicċa leġislazzjoni importanti, nasab illi għanna punta tluq tajjeb għad-dibattitu u narfu illi u għara pressjoni għawija għarafna li dak li kena id-direttiva preċedenti ridet ġera avokata. Portanti għallura f'dal istadju nfakru naqra għala dak li għanna u għaddant importanti dal-leġislativ kif għallu kommissjoni u l-DPS qabel u għamot kif nħarsu dritt fundamentali eh, u rispet ta' ħajja privata, artiklu 7 ta' karta ta' Drittijiet Fundamentali, eh, kif ukoll direttiva eh, ta' li privacy li tkompli toffri saħan il-moħ, irrit ikun hemm u wkoll livellu għala ta' sikurtà kif qed jiġi propost b'dan dan ir-regolament ġdid. Naseb li hawnhekk jista' jkun trasan ħassig mekanizm um, ta' klassi um, globali. Nistaw ukoll naraw li bekk nixprunaw innovaturi biex joħorġu b'servizzi prodotti li jaqdu l-interess tal-pubbliku. Ġifieri naħseb li um, bosta modi kif nistgħu naraw li uh, dan strument bħal dan jaqdi uh, bżonnijiet uh, Eh, li jen fil-publika barra, kif għale sur għal-brest nasa periodu għarraż xista jimbidel, jena nishtiq naqsam xasibijiet dwar kif dawn għanijiet eh, jistaw jintlaħu l għonet l-importanza tal-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni. Eh, illum il-ġurnata smajn, illum man smajna kemm huwa importanti illi inħarsu l-konsumatur l era digitali kif eh, fil 92% ta' konsumatur jixtiequ l konfidenzialita u nilqgħu wkoll il-fatt li din proposta ġiet estiża biex eh, kunu kopruti kull tip ta' servisi eh, elettroniċi ta' komunikazzjoni mhux biż dawk ġifiri tradizzjonali ma wkoll dawk over the top l-istatistikaturi, u konsumaturi eh, jishtiqu livello li ta' protezzjoni relevanti mill-tip ta' servizzi li jużaw. U punt importanti li semma mill-kollegi eh, ta' Access Now eh, u li ħafna drabi jkun hemm il-ħażna ta' ta' data fl-end users devices. Ħaġa oħra il-regolamenti t-izgura sikurta tal-komunikazzjoni li għanda t-applika servizzi kolla. Punt importanti li li t-sir u fuq il-rabta bejn dan il-regolament eh, u eh, il-European um, Electronic Communications Code l-għaliex eh, dan il-kodiċi fiħ artiklu importanti fuq is-sigurtà u allura rridu nżommu f'maħna il rabta li t-sisti bejn iż-żewġ strumenti. Smajna ftit għal kollega minn Sumentek li t-kellem eh, dwar l-importanza ta' mm, tal-IoT eh, qed nisimgħu ħabarijiet eh, tassew li bezzawna kif il-karozzi jew nkella il-ġugarelli jintużaw biex jispijaw jew nkella jintużaw b'mod li ehm, jifetwa l-privacy eh, inkel nħagġiġkom biex tmorru eh, fuq ehm, sit tana fejn għanna per eżempju eh, Kejla li huwa Ġugarel li fejn irridu naraw li dan l-istrument leġislattiv naraw li ħares l-interessi li tinfittxu mhux bis tfal tagħna ma wkoll l-interessi ġenerali li tippruvaw niksbu preġislazzjoni bħal din u rridu naraw li ma jkunx hemm limitazzjoni ta' possibilitajiet ta' konsumaturi biex ħarsu lilhom minfusa pereżempju b'teknoloġiji ġodda bħal l-encryption. Ġifieri dak huwa punti li nistgħu niżviluppaw iktar. Faħar mhux l-inqas rridu naraw li eh, dan ir-regolament eh, tkun maħsub għal hija eh, billi hu konsiderazzjoni trekking. Eh, statistika importanti li juri l-Eurobarometru hija bej li wet minn il-filmija ta' konsumaturi jridu privacy by default meta huma jkunu qed eh, eh, edin fuq l-internet. Sfortunatament dan għadu mhux il-każ kif qari sorba għesi qabel u kif rajna fl-opinjoni tal-grupp ta' ħidma ta' artiklu 29 privacy by default mhux l-istess ħaġa bħal choice by default Nasa privacy by default għanda tkun norma u rridu nifukaw kol fuq il-browsers. Meta nitkellmu fuq teknoloġiji, kull teknoloġija li t-permetta konsumaturi jikkomunikaw bejnietom jew kella mal-magni IoT apps ehm, u affarijiet oħra. Artiklu uħra importanti u artiklu 8 fuq eh, il-ħarsien ta' l-end user devices probablement sepe hemm iktar informazzjoni privata fuq f'dan il-mobile milli hemm f'dar, ġifieri li nizguraw illi aħna jikonna mizuri ta' sigurtà li huma priorita assoluta. Iktar minn għat qabel irridu nżommu f'maħla ġejjin mhux biss fuq il-cookies kif smajna dal-ħodu fuq 8.2 b fuq il-Wi-Fi tracking illi għadna li m'għandux jiġri mingħajr m'għandux iseħ minar konsens rridu naraw li konna mekanizmu maħsħub sew biex jevita li konna hemm bombardament ta' tal-biet għal konsens tal-utent imma li qatt ma jkollok eh, loophole saqqas pero nasib minn dak il-qal oħrajn irridu nikkonsidraw il-merti ta' il fat li konna i-tracking walls. Grazzi ħafna. U issa sur uh, Giuseppe da Questo mill-Autorità Nazzjonali uh, Taljana ta' Protezzjoni ta' Data. Grazzi ħafna. Nixtieq uh, nibda ba' eżies membri distinti tal-Parlament, saqsikum dem saqsijentom taċċettaw il-navigazzjonijiet u komunikazzjoni jieġu mxandra il-kulħat l-lejla jek eh, t-wġibba ta' komija l-lejla. Allora, t-istaw t kemm hija importanti l li xi ħaġa intima, però fl-istess ħin huwa valur soċjali li ta' ma jistax ikun dak li ħana nafu bħala telekomunikazzjonijiet. Allura għana dawn ir-regoli speċjali li jridu jmorru lil-lin minn dak li għandna fil-GDPR, jridu inkomplu nibbafu dak li għandna biex nżidu l-fiduċa għala regolament. Il-teknoloġija ehm, hija il-muftieħ, eh, il-proċessar ta' data tissir eh, komdita eh, iktar ma l-SPS ta' dan jinżlu iktar kem iktar dan settur jitbijat mill europa Għanna ħafna atturi globali li siru efficienti, għanna ħafna apps u għanna ħafna over the top so koll bl-istess eh, mod nasib eh, li jem l-istess pero level u li ta' konfidenzjalità mistenni mill-utenti rridu naraw li il-fatt li dan kollu dawn mm, is-servizzi qed isiru kumditajiet eh, jitlob iktar konfidenzjalità ma' l-ewenet hemm bżonn eh, illi eh, inkopru eh, l-Electronic Data Communications, it-tieni l konsens tal-utenti involuti, u t-tielet l-anonimizzazzjoni tad-data. Fil-femma tiegħi dawn huma importanti biex timbena l-fiduċja. Għandi jkun hemm kemm jista' jkun normalizzazzjoni u japplika kull tip ta' data, meta eh, metadata eh, u kull tip ta' komunikazzjoni. Nishtiq insemmi fil-qasir il-kwestjoni eh, ta' data anonimizzata. L-anonimizzazzjoni kienet xaġa li daħlet fil-direttiva bħala alternativa għal tneħija ta' data fil-tmiem ta' ċiklu tal-ħajja ta' data hemm il-proposta ta' anonimizzazzjoni fil-bidu ta' ċiklu tal-ħajja biex bekk ikun hemm ikona dejta li jisa jkolla zewċ ċiklu ta' ħajja. L-ewel bħala dejta personali, mbagħad fit-tieni stadju dejta anonima, ġifiri, bekk eh, ħafna eh, użu eh, meta wieħed jindirizza settur ta' big data u l-IoT l-implementazzjoni ta' l-anonimizzazzjoni ta' data, però teħtieġ tlet eh, impenji kbar mill kontrollu l trasparenza fuq il-kap applikazzjoni eh, u fuq il metodologija ti kif ħasir din l-anonimizzazzjoni. Mbagħad irid ikun hemm eh, impatt ta' valwazzjoni flimkien ma' konsultazzjoni ma' DPAs u fl-aħħar opt-out faċli għall-utenti anki mill- l-anonimizzazzjoni, naħseb li anonimizzazzjoni biex jgħam regoli bekk tista' ssir eh, privacy friendly eh, opportunità l-kontrolluri. Eh. Naħseb li il-Wi-Fi tracking għanna trasparenza ta' sew dajfa u ta' sew obligi dajfa u koll għal-kontrolluri. Bekem bis lażla li dak li jkun jitfi il-Wi-Fi u waqqaf kull tip ta' komunikazzjoni nishtiq eh, ngħid eh, li eh, hemm ta' iktar impen fejn fis-setturi fejn għandek asimetrija kbira dak tal-metadata il-proposta prezenti mhijiex biżejjed biex tibni l-fiduċja naħseb eh, l-renomizzazzjoni ta' data u li kollok soluzzjonijiet ta' opt-out li mummiex eh, eh, huma huma importanti. Naħseb li nużaw terminals u cookies biex ikun hemm tracking ta' navigazzjoni għanna nikonsidrawhom l-għaliex tassew in-avokazzjoni tagħna miex ħagħa konfidenzjali. Irridu nħadu konsiderazzjoni l-interazzjonijiet li jem, ma sepp li l-cookie mu miex ħagħa ġusta barra minnek, ma jelħux l obbligat għal-konsens li għanna. Il-fiduċja eh, ta' tal-utenti importanti fil-ewwel billi jekonna xaħġa t-tkellem fuq eh, trasparenza, mbagħad li jkollna standards tekniċi ċari, klasifikazzjoni ta' cookies skont lan, per eżempju tracking ta' cookies, web measured cookies, eccetera. Skont ehm, jista' jkollna wkoll dan skont ehm, il-funzjonalitajiet ta' software użata, veli di hija wkoll li nikkonsidraw eh, żewġ punti teknoloġija oħra l-għonet biex il-konsens ikun validu mhux biżejjed li wieħed jagħti alternativi però l-kondizzjonijiet inizjali wkoll importanti u eh, l-konfigurazzjonijiet iridu jsiru bliktar mod eh, l-iktar mod user friendly u fuq l-użu ta' cookies u ta' data ta' konfigurazzjoni bħal device fingerprinted printing eh, din tkun eh, xaġa vinkolanti għal kontrolluri. Eh, ħan tem b'kelmtejn fuq l integrita ta' data jekk naraw li jkun hemm kontroll ta' data, per eżempju, għet per il-machine to machine applications, il-connected cars, u uh, ċertu disponibilità li għadha nieqsa nasib li jekk nżidu eh, disponibilità fl-imkien ma iktar saħan il-moħ eh, dan jista' jkollu konsekwenzi eh, tassew pożittivi fil-waqt li nibqgħu accountable u li konna ninforzar meħtieġ dawn il-qasiet kollha jridu jiġu indirizzati jekk ma nixxewx li ikonna internet li ikun divizorju Nasib li dawn il-punti huma sew importanti konfidenzjalità biex ikun um, komunikazzjonijiet li din hemmhekk għall-utent huma importanti. Biex nirringrazzja kumitat li beta li tani dan iċ-ċans li nitkellem hawnhekk biex fuq fuq il femit tiegħi dwar din il-proposta ta' regolament dwar li privacy sa stali kommenta ma tkun responsabilità li t fuq kif għandna nikkomunikaw kif dan ħajider fil-ġejjeni. Din miex dimensjoni zaħira, eh, jew sekundarja, li għax etnaraw eh, naraw li din hija xi ħaġa li qed isir ma jmur eh, parti integrali mill-esseri digitali li qed insiru naħseb li jridu naraw ħajkun xaġa valura għal kulħadd jew nkella bħan ħanoħolqu xi ħaġa li xejjen l-għana li għanna eh, eh, u nittama illi kolkom eh, laqal u l-erf mm, illi jembżon biex timxur dimi ejva kważi Ismajt isek Shakespeare fl axar naħseb illi Ejva, pero fl-axar minn axar aħna u sata sata li punti li nistaw naslu, ġviri eh, vera, dawn il-kontribuzzjoniet u ma ta' għana bla jeseb eh, nafurkom ħafna, nafu l-kulħat tal-kontributi kolla, u sa fl-axar eh, naddu li sur Benjamin Strass li huwa software engineer minn Facebook. Benjamin. Seba minuti. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, as an engineer, I tie my... Grazie, ħafna bħala engineer Jiena ħadd uh, kalkolu tal-ħin tad diskors tiegħi ħames minuti li kol wkoll video qasi. Sur ċer, uh, rapporter, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-istudentuni Għawnek il-lum jina jisimni Benjamin Strass u jina software engineer ma' Facebook li jina parti minn team li jappoġġa l-tħadim ta' Facebook Ireland u l-sforzi li jiproteġu l-privatezza u l-sigurta tal-privatezza nies li jużaw dan is-servizz. Jiena nixtieq nurikom kemm jiena grata din l-opportunità li naqsmu magħkom il-veduti ta' Facebook fuq kif il-proposta tista' tolqot li servizzi ehm, tal-konsumatur eh, li l-konsumaturi Ewropej meserħu ehm, fuqhom. Il-ħsieb huwa tas servizz li jkollok messaġġ li jasal minn punt A għal punt B Imma l-lum il-ġurnata nistana miktar minnek u ma jużaw servizz tal-email sabiex jifiltraw l-spam, jorganizzaw l-inbox, jkun hemm anke għodot ta' traduzzjoni. U il-messaging issa huwa parti mill-innovazzjoni qawwija u l-iżvilupp u jiena xaqt nitkellem magħkom illum fuq kif is-servizzi li aħna u oħrajn qegħdin naħdmu fuqhom sabiex ngħinu n-nies esprimu ruħhom mela. Eżempju qed huwa hemm suggestions li huwa assistent li jaħdem fiħdan messenger li mod awtomatikament jipproċessa l-messaġġi sabiex iħedġek toħloq eh, avvenimenti, tagħmel pjanijiet mal-ħbieb, torna l-ikel, eċċetera. Dan huwa xi ħaġa li aħna Ħdimna permezz eh, tal-intelligenza artifiċjali u nedajnieh għamennieh disponibli fl-Istati Uniti l li għaddiet jina xtaqt mbagħad ehm, nurikom ukoll kif eh, l-intelligenza artifiċjali qiegħda taħdem ukoll permezz prodott automatic alternative text permezz dan il-video.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 product was developed Dan il-prodott kien permess permezz analiżi ta' deskrizzjonijiet li ma kienx identifikati tal-ritratti tan-nies li jkunu ta' permezz ta' Facebook aħna rridu nagħmlu dan disponibbli fil-Messenger fil-futur u ovvjament se jitlob li jkun hemm ċertu proċessar tal-kontenut tal-ritratti. Finalment xaqt ngħidilkom dwar xogħol tagħna, xogħol ta' oħrajn fil-industrija li nagħmlu l-esperjenza tan-nies online tkun waħda iktar sigura. Flimkien ma' servizzi ta' email messaging aħna nipproċessaw dejt ta' komunikazzjoni li tista' identifika il-malware. Eh, aħna nużaw il-DNA ta' foto DNA li jista' jensa biex jidentifika immaġni illegali u għakbar nkun nistaw nżommu l-komunità tagħna aktar sigura. Pala inġinier jiena eċita dwar il-prodotti ta' ġenerazzjoni li jmiss li jista' jagħmlu d-dinja post iktar miftuħ, iktar konness u l-iżviluppi fl-intelligenza artifiċjali u d-data l-kbira jġibu magħhom weda ta' prodotti ta' dan it-tip. Imma Il-regolament propost kif nu um, uh, abbozzat jeddet li l lura dan l-iżvilupp. Aħna para Facebook nemlu bisħiħi li n nisi ikollhom kontroll dwar dak li jiġi bid-dejta tagħhom ċertu każijiet dan jisseħ permezz ta' konsens. Imma mhux dejjem ħanispjega l fej l-għennet Eh, jekk eh, ikollok ċertu prompting għal konsens eh, li jisir spiss, dan jisajf jfixkel il-kontroll. Aħna nippruvaw nimmiraw li ma momenti il-persuna tiġi mistaqsija dan it-tip ta' mistaqsija tal-konsens għal xinkella jiġu njarati. Jien naħseb illi uh, il rekwiżit favur dawn l-odda ta' li jkunu opt-in mod effettiv jagħtu lil dawk li jaġixxu mid-danzjoni ħażina li jkunu jistgħu jagħmlu l-opt-out. Il-konsens, il-rekwiżiti għal konsens jistgħu anke jwaqfu l-iżvilupp ta' servizzi l-ġodda. U kif urejt dan issa effettwa wkoll mod ħażin servizzi bħal automatic alternative text li għandna kif rajna fil-video. Għal dawn raġunijiet kollha aħna mħasba bil-enfasi tar-regolament full il-konsens għall proċessar tal-dejt tal-komunikazzjoni li jista' jwassal għal fixkiet l-iżvilupp tas-servizzi bħal Facebook Messenger għan nemmen li parlament għandu opportunità li jwettaq riforma f'din il-proposta ħalli tħeġġi iktar tkabbir also making the journey from San Francisco to be with us today. Grazie ħafna tal ħadd dan l-interess u ġejt anka triq twila minn San Francisco biex tkun hawnhekk magħna illum nirringrazzja lill panel kollu tal-kontribut tagħhom u uh, naħseb illi nistgħu nibdew bis-sessjoni tal-mistoqsija u tweġiba. Grazzi ħafna l-ewwel mistoqsija tiegħi il-Facebook. Peress li aħna għaddejn b'din id-diskussjoni daqstant qawwija fil gwart ta' l-ambitu. X'in l perċezzjoni tiegħek ta' Facebook? Huwa netwerk aċċessibbli pubblikament jew struttura għandu, kif nista' inqablu l-ambitu ta' dan ir-regolament u ma' dak li qed jagħmel Facebook. X'inhu eh, l post ta' Facebook fil- sfera ta' komunikazzjoni huwa pubbliku huwa grupp issa dwar il-kwestjoni ta' sigurta jina kontenta ħafna li sħaqtu fuq din il-ħtieġa illi naqsmu fuq din il-konfidenzjalità eh, li għanna l-istess attitudni. Bl-istess mod xtaqt ukoll nitolbok sabiex tkun ċar immens fil-rigward ta' diskussjoni ta' alternativi ta' għażla bej sigurtà u konfidenzjalità anka biex nġildu terrorizmu għaliex għawnek għanna situazzjoni speċifika. Practical or technological solution of this problem. Do you see that? Hemm xi soluzzjoni għal din il-problema? X'taħseb inti? Talbuni wkoll noħroġ b'din l-analiżi eh, profonda forsi hemm bżonn li naraw x'hemm bżonn niddiskutu għaliex inti semmejt ukoll ir-responsabilità. Nasib li huwa punt importanti ħafna. Nasab illi eh, rridu nagħtu wkoll importanza lill problema tal-monopoli x'nistgħu nagħmlu aħna Jina mistaqsija lilek, l-Sur Beltrad, Beltra, l-rappresentant ta' Facebook, kif nistaw insolvu din il-kwistjoni? Il-konsumatur fl-ħar mill-ħar laqas jista' jkollu għażla ħilsa b'dan kollu. Nasib il-regolamentazzjoni, regolament għandu bżon odot addizzjonali, approċċi ġodda biex nindirizzaw din il-kwistjoni tal-monopolju u dritt tal-aċċess. Pala konsumaturi u importanti li naraw dawn elementi kollha, dawn il-kwistjonijiet kollha illi huma komuni f'dan il-qafas għaliex il dan ma nistax nindirizzaw din il-problema. F'dan il-kontest kontenta wkoll għal fatt li semmejtu illi hawnhekk għandna ehm, imbuttatura għall-innovazzjoni, mhux biss li u xkil. Xad ringrazzjakom għal din l-informazzjoni għal dawn l-idejat u nittama illi nkunu nistaw nkomplu b'dawn id-diskussjonijiet. Thank you very much. Grazie ħafna. Mika. Grazie tal-prezentazzjoni ta'kom. Naħseb li dan huwa importanti ħafna li li se nibdew ix-xogħol tagħna fuq il- dan il-regolament u grazzi tal-li għajem tal-ponti tas-sigurta naħseb li din għadha mill-kwistjonijiet ewlenin u naqbel ukoll bisħieħ ma l-osservazzjoni tijak illi għanna bżon nħarsu li l-istampa holistika, id-data ta' informazzjoni, il-GDPR, il-sigurtà ta' data l-informazzjoni permessa networks. L-identifikazzjoni u l-interazzjoni li huma l-kamp ta' applikazzjoni ta' din dan qasam ta' privatezza imma meta bdejt u bid-diskussjoni sajt nara li anka fuħda mill-slides kien hemm referenza ta' relazzjoni bej l-bniedem u l-magna. Naħseb illi jridu nħarsu li eh, konfigurazzjonijiet iktar komplikati minn magna l-magna, minn magna l-magna għal-bniedem, għal-magna, etc. Naħseb li dan kollu għal-ġdid, f'dan element ta' interazzjoni. Mhux biss kif kienet fil-GDPR fi għandek relazzjoni bejn konsumatur li huwa individwu persuna bidrittijiet fundamentali u li għandu konnessjoni ma' din il-kompanija, imma rridu nikkonsidraw ukoll dimensjonijiet kollha tal-interazzjonijiet. Naħseb illi kena eżempju tajjeb ħafna minnaħa ta' Facebook. Iva, possibilità ġdida, funzjoni ġdida. Nixtieq kjarifika fuq dan. Aħna se nkun qed noqtlu għom dan it-tip ta' soluzzjonijiet permezz ta' din il-verżjoni preżenti tal-regolament tal-privatezza elettronika jew se nsibu soluzzjoni sabiex naċċertaw illi dan it-tip ta' funzjonijiet ikunu possibbli grazzi għad deċiżjonijiet meħuda minnaħa tal-individu għaliex jitkollhom għodda għal kontroll fidejhom. U għalhekk kif ser niżviluppaw il-settings għal privatezza. Nistaqsija oħra tal-aħħar hija l-Sor D'Acquisto għaliex inti il-reprezentant tal-Awtorità Nazzjonali għal-Protezzjoni tad-Data. Jekk għandna nkunu lesti għall-implementazzjoni sħiħa tal-GDPR, tama li jekk ikun, imma fl-istess ħin mbagħad iridu norganizzaw ir-riżorsi tagħna u l-kapaċitajiet u talenti tagħna sabiex inkunu preparati u kol fil gwarta xol tal-privatezza elettronika. Anka għamna tal-Komissjoni għet istana li dan jitħol fis-sef Mejju 2018. X'inhu l-evalwazzjoni minna naħa tiegħek, esperienza esperjenza tiegħek? Aħna minna tal-Komitat Libe qed nippruvaw norganizzaw laqat mal-parlamenti nazzjonali fil-ħarifa sabiex niddiskutu magħhom kif ma qed jaħdmu fir-rigward tal-implementazzjoni tal-GDPR. Grazzi ħafna, Mr. sur Daniel. Grazzi ħafna, Mr. sur Daniel Dalton. Grazzi ħafna tal-offerti anka l-ismajna, jiena interessata anka fuq l-IPTV u Xa nibda mistoqsija fil-gwar tal-regolament, jekk jista' xiejna niġġieldu jew nsaħħu ġlieda tagħna kontra il-ċibersigurtà. parti minn hekk hija x'nista' nagħmlu aktar sabiex ngħinu dan din is-sitwazzjoni kien hemm element tal-Internet of Things, l-automatizzazzjoni, kollox irid taħdin ta' din ir-regolament Fuq il-cookies naħseb illi jekk inti taf x'inhi cookie tista' tneħħiha minn fuq il-sistema tiegħek u jekk inti ma tafx taċċetta għaliex inti titgħaddi għal servizz li għandek moħħok. Eh, ser jiġi issa bil-regolament li nipproponu ser jkun hemm eh, bidla f'dan l-approċċ. Għandi mistaqsija wkoll. Semma fil-kontest ta' servizzi ta' lokazzjoni u ta' tracking. Rigward tal-servizzi ta' streaming tal-video li għandhom il-drittijiet tal-sport u ħafna minnhom jitolbu illi inti E, tixxel il-sistema ta' lokazzjoni minna jaksa sabiex ikunu jara, jisaw jaraw jekk inti verament jgħat dik iż-żona jew le. Sajt tagħmlu sabiex naraw illi dawn qegħdin e, isegwu il-leġislazzjoni, il-direttiva l-kontenut digitali tipproponi obbligu li jkun hemm personalizzazzjoni ta' data anonima sabiex din terġa' tmur lura għand il-konsumatur la darba dan ikun lesna s-servizz. Issa dan huwa kontra l-GDPR għaliex huwa maħsub illi taħżen din id-data anonima. Allora kif ser jobbod dan kollu flimkien l-aħħar mistoqsija hija fil tal-konfidenzjalità. Naraw servizzi bħal WhatsApp illi għandhom il-kodifikazzjoni u jgħidu illi eh, konfidenzjali u ħafna mis servizzi jintużaw eh, mod automatiku minn n tannis u eh, memx fiskila li xem domanda għalijom fis-suq. Allura għanna bżon iktar leġizlazzjoni f'dan. Fuq terrorizmu aħna kena problemi dwar dan anka ġewwa Londra wara l-attakki. Għaliex kien hemm informazzjoni għaddejja permezz tal-WhatsApp Polizija għallu li ma setawx ikollhom aċċess għal din tip ta' informazzjoni, il-panel jistgħu jaraw illi jista' jkun hemm aċċess minnaħa tal-Aġenzji tal-Infurzar tal-Liġi f'każijiet ta' riskju da' stantoli. Kif nista' dan jiġi rikonoxxu l ta' din il-proposta? Okay, so Mr. Chantos, please. Tajjeb, is-Sur Chantos, ekkel. Tlet minuti għal-panel issa. Iva nipprova nwieġeb għal kem naħseb illi nista' nwieġeb komment wieta iktar minn mistoqsija waħda fuq terrorizmu konfidenzjalità u sigurtà Fizika. Tħat eh, nitkellem mill l-għunet u importanti li nifmu illi meta niġu għal uh, sigurta ċibernetika mem xejn illi jatajba tajba biss jew ħażina biss. <clears throat> Għantikom eżempji konkreti, nitkellmu dwar konsens pala ħaġa illi tajba f'dil konservazzjoni hija ħaġa tajba iva tajb li tagħti seta' lill-utent. Meta jiena però nkun cyber attacker impoġġi bener u ngħid taċċetta del cookie u klikja fuq OK, meta l-utent jiklikja fuq OK, nitfa virus fil-magna tiegħu għaliex l-utent jistenna dan u għaliex bekk jien nista' nuża din l-aspettattiva sabiex eh, eh, nqaraq bih meta niġu għall-encryption. Hija teknoloġija eh, bażika għandna bżonn encryption qawwija sabiex inħarsu l-komunikazzjoni b'mod effettiv. Ma fl-istess ħin, encryption tintuża minn min jattakka malware illi tħawat il-kontenut tal-magnatijak mbagħad għawahda ikollok min jitolbok il-flus u anka semmejtu terroristi bħala li jużaw l-encryption sabiex jevadu minn min jista' identifikom jista' għadda san kemmu fuq għodda li tista' tintuża bħal sikkina fil-ċina tista' tintuża bħal arma. Il-perspettiva tagħna huwa importanti li nisqu illi minnaħa hemm għala l-industrija f'termini ta li naħmu fl-imkien f'konformità sħiħa mal-obligi għal privatezza u obligi legali u jaħdmu ma' min jinforza il-liġi. Aħna nieħduha spisserieta din, trasparenti għana mill-kooperazzjoni għanna mill-autoritajiet għajna jgħat anka fuq il-Bord ta' Europol u hemm bżonn ta' diskussjoni bej industrija u l-infurzar ta' liġi fuq kif nistaw xumma raġunijiet konkreti li dwejn ġilir ta' timdiġa l-sfidi ta' terrorizmu hemm li evidence u hemm diskussjoni iktar wisa ma' propta ma' nkribx naħna nipparteċipaw di diskussjoni il-Kommissjoni ġiġihom qiegħda tmexxi daw id-diskussjonijiet u milli nista' nifhem jien dan l-istadju ma' hemmx deċiżjoni aħħarija. Madana kollu, Jena kontra approċ li jgħid li mżon indajfu l-encryption nkisruha ma nagħtux seta lil min jinforza liġi għaliex pal Europol u oħrajn qed jgħidu li tkisser encryption x'aktarx tikseb dan l-aċċess. Prim biex eh, soluzzjoni teknika waħda, sfidi kbar madwar il-proċess biex natu aċċess u namluħ possibli namluħ possibli nħarsu il-soċitet tagħna u anka il-rizorsi tagħna b'mod effettiv. sorboni tkellem fuq komunikazzjoni magna lej magna ma nej magna u li dan ikun kopert fil-privacy. Naqbel miegħek dan ir-rigward huwa pożittiv il-Kummissjoni stendit l-ambitu għal persuni legali u ukoll huwa essenzjali li aċċess għal aħar punt ikun permess għal fini ta' sigurtà fli privacy. U huwa importanti l-aċċess għal fini ta' sigurtà ma jkunx limitat biss għal data per data GDPR biss għaliex fil-komplikazzjoni ma' il-magni ma' GDPR data. Grazie, grazie l-ħot mis mis-Sinjor Loristin, aħna nosservaw interess qawwi u anka tħassib dak li sejħu l-monopolizzazzjoni ta' data mm, mhix kwistjoni biss ta' Facebook imma ta' pjattaformi online oħrajn. Kif qed inti? Mhux ir-regolamenti privacy li jsolvi dan, imma bżonn ta' soluzzjonijiet sabiex niżguraw l-affarijiet jagħmlu tajb inklużi nfurzar eh, tal-liġijiet, il drettiva fuq ħażin tal-konsumatur u regolamenti privacy di tip ta' effett ta' network fejn min jirbaħi kollox u setta li toħroġ minn monopolizzazzjoni ta' data pal din hija ħaġa li nsegwu bil-qrib. Fuq il-punt ta' Sorboni qed nimxu lejn xenarju iktar kompless veru mixin lejn dinja fej komunikazzjoni bej bnedmin u l-magni ser jispiċċaw jitħaltu u għaldaqsant kif intqan hemm bżonn il naħnu fuq persuni legali, komunikazzjoni bej magni, imma niċelebraw l-approċċ li noħol u żewġ prinċipji ċari. Meta hemm servizz ta' komunikazzjoni bejn magni u bnedmin, hemm bżonn niżguraw li rispettaw il-prinċipji ta' konfidenzjalità u ta' sigurtà għajem topon ta' xieġri jek ikun hemm konflitt bejn interessi pubbliċi differenti bħal per eżempju l-iżvilupp ta' servizzi ġodda li jitluf konflitt ma' xurxin, bżon niftakru illi meta jkun hemm konflitt rridu naraw li ma tip ta' interess pubbliku għandu jiprevali u ma nisew illi il-drittijiet, il-karta dritt fundamentali għandha tmexxina u t-gwidana meta jkollna dubju. Fuq il-punti ta' Sur Dalton fuq eh, ċiber sigurtà ċibernetika għanna nit l-ambitu, għanna kon l dejali ta' daw l-istrumenti sabiex nizguraw il-miri pubbliċi li għed nitkelmu dwarom nirquwom u anka l-kodiċi ta' komunikazzjoni kaw essenzjali fuq il-mistoqsija dwar il-kokiz għanna niftakru li l-lum il-ġurnata l-kokiz ma domx. Il-teknoloġija ċentrali tintuża sabiex Eh, titrekja n-nies, hemm modi ħafna differenti li l-konsumatur mhux taħom, tagħhom li possibilment mhux koperti mill leġizlazzjoni u li hemm bżonn niżguraw li jiddaħlu fil-proposta. Grazzi. Is-sur D'Agostino, da Kristonzi, skużawni, fuq żewġ punti naqbel li ħafna mill-punti li semmejt malajr malajr għandhom bżonn ta' riflessjoni iktar dettaljata mniħu gost il-grupp ta' ħidma pubblika opinjoni fuq il-regolamenti privacy hawnhekk tista' issibu aktar dettalji kif ukoll anka soluzzjonijiet prattiċi li ħut mill-problemi li jiena semmejt fid-diskors tiegħi. Dan joħodni anke għal punti li tqajmu mis surboni dwar kif qed inħejju roħna għal GDPR li ġejja u regolament tal privacy. Il-tħarġiba tiegħi li tkun konxu tal-fatt illi il teknoloġija se tkun prevalenti u se tkun komponent ċentrali tad deċiżjoni tagħna bħal awtorità ta' ta' ħarżin ta' dejta nista' nsemmi l-esperjenza li kellna fl-aħħar snin ma' Google u attività importanti li ħafna DPAs Ewropej għamlu b'mod konġunt. Dan il-każ deċiżjoni bażata fuq għarfin setat timplementa soluzzjonijiet li provdu salvagwardjar u ninsabu aktar rib tan nies mill-li konna qabel bejtu ieħor dan kien il-messaġġ ċentrali, kunu lesti tindirizzaw teknoloġiji mhux prinċipju biser li ma nkunux nistgħu nindirizzaw teknoloġiji, nistgħu noħolqu forma ġdida ta' firda digitali bej prinċipju u implementazzjoni. Il-riskju li jekk ma nkunux konxi ta' kif b'mod konkret n-implementaw soluzzjonijiet nistgħu nispiċċaw pożizzjoni fejn nitkellmu fuq prinċipju, imma qatt ma nipplementawh. u fuq medda twila ta' żmien dan jista' jwassal għal konsegwenzi fuq persuni li jistgħu ma jkunux intenzjonati ma jistgħu jseħħu dan il-mod kif qed inħejju ruħna għal din liġi ġrida. Kemm dejn fuq is-sigurtà finalment. Semmejtu interazzjoni komplessa bejn magni bnedmin, mhux bejn magni manka magni ma għal bnedmin, L-aspetti ta' sigurta forsi stoq ilhom iktar attenzjoni fir-regolament. Dan huwa qasam fejn is-sigurtà u privatezza jimxu jitfit. Mhux dejjem is-sigurtà u privatezza huma fuq l-istess livell, imma xi kultant hemm elementi ġifieri kwalità tad-dejta li huwa pilastru ta' dak li nagħmlu u l-istrument li jista' jipprovdi sigurtà huma l-istess strumenti li jistgħu jipprovdu sigurta f'sens wiesa, encryption, eh, l-autentikazzjoni, li nsaħħu dan l-odda, mux biss saħħa sigurta imma jati ħarsin f'termini ta' privatezza. U dan huwa punt tajjeb sabiex eh, inkomplu eh, n-użapu la pjattaforma u naħdmu fuq. Is-sur Stras, kif fuq l-ewwel mistoqsija fuq Facebook kienx pubbliku privat xib ta' komunikazzjoni mikluża jgħax taħt l-ambitu tal-regolament pal-inġinier noqgħod lura milli ngħid xi ħaġa dwar xi ħaġa ix malli ġew lema Facebook għandha similaritajiet fuq kif jaħdmu messaġġi eh, ta' forma ta' messagġi, għad kena mistaqsija uħra fuq il-terrorizmu. Jinnaħseb li dan jaqa fuq umbrella ta' sigurta fejn regolament hawnhekk għandha eh, definizzjoni limitata ta' sigurta. Mux kwestjoni ta' sigurta in ġenerali, ġifir mhux it-terrorizmu li jista' jaqbar hemm dan imma li waqfu l-sfruttament ta' tfal. revenge pornography, nistaw Pero da mux kwestjoni ta' riskju ta' sigurta għal sant. Fuq dan il-regolament huwa restrittiv ħafna. Is-Sorboni kellu mistoqsija tajba ħafna. Dan joqtoġ l-alternative text li rajna fil-video. Diffiċli ħafna li tħaddem dan fil-prattika ċe tipproteġġi l-komunikazzjoni u messaġġi hekk biss dan jista' u mhux ċara li kif rinexxin nixbu l-konsens minn għand kulħadd jagħmilha diffiċli ħafna. Nitkellem dwar dan mod ġenerali ma pass lura. Bħala inġinier, mhux inġinier ta' Facebook, kitħassib tiegħi u l-kumpaniji bħal Facebook ikollhom data barra l-Unjoni Ewropea sabiex ikomplu jinnovaw. Għal daf tantem diversi oqsma fejn nistgħu niżviluppaw dat tip ta' prodotti bħal alternative text u neskudhom l-Unjoni Ewropea ma' inġiniera fejn tal-Unjoni Ewropea se jkollhom dal-vantaġġ. Se jkollhom dal-vantaġġ u se jkunu blokkati minn noqsma li huma attivi u suq li huma attivi dan iħassibni għaliex nasab il-kol. Naġixxu b'mod, jiena xinna aktar jekk naġixxu b'mod maqut. Fuq l-encryption, it-kem fuq Assur Dalton, dan juri li hemm suq vijabbli fejn nistgħu nużaw encryption ewles kont iridu x'aspetti addizzjonali Messenger ta' Facebook għandu faċilità ta' encryption għal nies li jridu ktar konfidenzjalità. Għal parti dar tal-konverzazzjoni fej jridu aspetti se jużaw l-aspetti non encrypted. Għadda l tenti jista jaqilbu bej it-tnejn u jażlu bejn it nejn Grazie. Thank you very much, Mrs. Grazzi Sur Stras, Bek Ġejna tmim I mean, no hearing can answer all the questions, but I... Na, fili ma stajniex nwiġbu mistoqsijiet kollha. Imma nasab l-organizzaturi hawnhekk is-segretarjat, ir-rapporters, is-segretarjat u shadows għamlu bitaġol tajba sabiex qajmu il mistoqsijiet pertinenti kollha. Grazzi ħafna ta' dan. U nixtieq issa li rapporter jagħmel il-diskors ta' konklużjoni. Mario, jekk jogħġbok, grazzi, President. Qabel nirringrazzja l-kull minn hawnhekk. Komment minna ħadd tiegħi? Di diskussjoni dwar iħtieġa l-privatezza, konfidenzjalità. Illum ma semmejniex di diskussjoni kwistjoni importanti ħafna tfal. Nistaw nitkellmu nitkellmu dwar konsens, imma meta niġu għat-tfal illi qabel jitil u jimxi b'dew ġa jużaw il-smartphone, Nasab ma jisir xej bil-konsens tagħhom mhux hekk hemm affarijiet li għandhom ikunu privati b'mod awtomatiku u din hija sfida importanti ħafna. Apparti tfal irdu nażbu wkoll fuq nies vulnerabbli oħrajn, li wkoll qed jużaw din eh, teknoloġija moderna minnaj ma għadu riflettu fuq aspetti legali komplikati għal daqstant għonek għanna situazzjoni fejn għanna sviluppaturi ta' softwares avukati, nis illi jafu situazzjoni moderna xini u uh, xħareċ mid-diskussjoni u li l-fiduċa hija l-valur ċentrali hawnhekk għal persuni li qed jipproduċu dawn is-servizzi u teknoloġiji u sabiex ikollok dil fiduċa trid tiżgura konfidenzjalità ma sabiex ikollok dan hemm żewġ aspetti importanti li tkun trasparenti u li teduka u tinforma lin-nies kif xira dan huwa importanti u dan wassalni għal punt li ħasibni ħafna u nkompli fuq dak li Sur Sorbonni fuq kemm ikunu lessin implementaw fi żminek qasir tħassib tiegħi billi jiena professur minn didja akademika titratta r-riżorsi umani fl-Università tiegħi l-bira flimkien ma' DPA nazzjonali tagħna kellna laqa ma' nistana mill-Università u kien hemm mistoqsija serja ħafna li tresqet min u fejn hemm persuni taħarġu n-nies li lesti jsiru DPOs u jgħinu jimplementaw dawk ir-regoli kollha dawn l-organizzazzjonijiet kollha li se jkollhom bżonn dawn il-kapaċitajiet. Wis nibża li sissa m'hemmx kurrikulum xieraq għaliex imbagħad trid taqqad flimkien disċiplini differenti li ġijiet ICT, komunikazzjoni, xjenza, psikoloġija, kollox. Naseb wasal li żmien illi nitolbu anke azzjoni b'saħħi mill kommissjoni hemm passi ċari li għandhom jittieħdu. Għaliex hija ħaġa waħda tkun les mill teknoloġiku, hemmhekk ma tkunx res fuq eh, risorsi umani l-ebda teknoloġija ma setejnek. Nej l-kom il-koll għax iż-zittu l-arfintana, Zittuna l-fiduċa li dan kollu għabbażat fuq eh, konsens wiesa u valuri eh, importanti u li miexin fid-direzzjoni tajba. Nishtiq jizu xedaw skull suċċess u dan id-dossier. Għadar boħra grazzi li l-kellima kolla uħut anka bqajt waw wara diskussjoniet preċedenti, grazzi tal kontribuzzjoni kom u li l-mistednin ta'na Grazzi minn eh, qalbi tal-li għattu għawnek għal-sessjoni kollha ta' smiħ. Grazzi minn ġrid. U grazzi mill-Kumitat Libe u mill-Parlament nalqgħu hawnhekk dis-sessjoni